Lodwa tajba, kollegi, skużawni se nibdow ftit tard. Mill-lider dal odu l-traffiku kien problema u bekk nista' niftaħ is-seduta ta' dal odu u qabel għal morwa l-ewwel punt għandna Sur Corbett li għandu eh, point of order. Skont regola 162 paragrafu 6 tal-Parlament iddeċida li se nagħmlu dan id-dibattitu fuq il-Brexit imma li se jkun hemm biss il-kellima mill-mexxejja ta' kull grupp politiku. Sinjura President, dan se jkollu konsegwenza se jkun hemm tliet persuni mir-Renju Unit se jitkellmu imma dawn it-tlieta huma dawk li jaqblu mal-Brexit il-Parlament mhux se jisma vuċi tar-Renju Unit li tkun qed topponi il brexit li skont eh, l-aħħar sondaġġi jirrappreżenta l maġġoranza tal-popolazzjoni tar-Renju Unit. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Corbett. Your point is noted. Uh, Grazie, Sir Grazzi, Sur Corbett. Um, kienu l-gruppi politiċi li deċidow ek eh, li nitkellmu f'dan il-format ġifri jiena ma nista' nagħmel xejn imma l-punt tiegħek il-plenarja tilqaw. Mela, immorru għall-ewwel punt, ġifiri, il dikirazzjoni tal konsil Kummissjoni dwar il-ruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea nisimgħu l-ewwel il-leċ Tatler għal-Kunsill. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, eh, Monsieur Barnier, negozjataw signori, il-Kunsil Ewropew laqa il-ħruġ ta' Renjonit mill-Unjoni Ewropea u l-Euroatom, il-Kommissjon, il-Parlament u l-Kunsill issa jridu jieħdu il-passi sabiex il ftejim ikun jista' jidħol fis-seħ fit-30 ta' Marzu tal-2019. Il-Kunsill Ewropew ukoll approva dekrazzjonijiet politiċi biex naraw ġifirix qafas ta' kif se nkomplu eh, bejn ir-Renju Unit u l-Ewropa. U dan se jsir ġifiri eh, skont id-dikjerazzjoni. Dan ir-riżultat ma kienx ikun possibbli kieku ma kienx hemm l-impenn u x-xogħol verament l-isforzi kbar tas Sur Barnier u tim tiegħu lil kunsilli ringrazzjah. Il-sens ta' għaqda wkoll bejn l-istati membri 27 kif ukoll ir-rabta bejn l-istituzzjonijiet Ewropea. Jiena illum nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għall-involviment u l-kontribuzzjoni tal-Brexit Steering Group u il-Parlament Ewropew mod speċjali fix-xhur li ġejjin hemm bżonn naraw li dan il-ftehim tar tirar ikun jaħdem se jaħdem sew. Nirridu naraw li jiġi iffirmat u bekk il-Parlament ikun jista' jagħmel proċeduri tiegħu qabel ġifiri l-iskadenza ta' 30 ta' Marzu 2019. Iva, grazzi. Issa nisimgħu Il-negozjatur tal-Brexit is-sur Barnier dil Awkmana u fidejk biex tkellimna. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjura Sekretarju tal-Istat, eh, eh, bonġus deputati, kulħadd. Grazzi tal-li tajtni ċans li jiena nitkellem ma'kom għannom tal-Komissjoni Ewropea u kieġobkom eh, sur Jean-Claude Juncker jiskuza ruħu għax qiegħed fil-G20, laqa tal-G20. Għanna, Sinjura eh, President, edin fi stadju importanti imma serja 17 xar wara li bdejna in-negozjati jien li jiena kont qiegħed immexxi ovvjament eh, wara Jean-Claude Jean-Claude Juncker tani dan l-inkarigu u tani wkoll il-fiduċja mhux biss tiegħu ma tal-Kummissjoni Ewropea kollha. Nar il-ħadd kif inti qed tajjeb il-ħadd li għadda l-Kunsill Ewropew approva il ftajim tal-ħruġ tar-Renju Unit anki l-istqarrija politika li eh, dat tgħidilna kif irridu nkomplu il-kuntest. Nirringrazzja l-Kunsill Ewropew, il-President tiegħu Donald Tusk, it team kollha imma il-presidenzi eh, kollha li jiena kelli eh, mill naħdem maħħom palissa għandna l-Presidenza tal-Awstrija, eh, Malta, l-Bulgarja u l-Estonja u qegħdin inkomplu ma' Rumanija fix xur li baqa'. Signuri, issa il-ħruġ ta' Renjunit u d-dikjerazzjoni negozjati fuq dan spiċċaw. Issa, Sena naddu għall-istadju tar ratifika mill-Parlament tar renju Unit, il-Parlament ta' komu anki il-Kunsill minħabba ċirkostanzi diffiċli li fihom saru negozjati, intom tapprezzaw li suġġetti kollha kienu diffiċli ħafna, komplessi ħafna, id-dil il-ftejim li għanna il-ħruċ u dikrazzjonijiet politiċi hija l-unika dil possibbli. Aħna irnexxielna dan l-ewwel pass flimkien li nagħmluh u min-naħa tagħna min-naħa eh, tal-Ewropa kien hemm laqda fost is-27 stat membri u anki l-istituzzjoni kollha bejnietom. Mod speċjali, Sinjura President, il-ftejjim tal-ħruġ u dikjerazzjonijiet huma dovuti wkoll mertu ta' l-erba rezoluzzjonijiet tagħkom u l-fatt li intom mill-bidu ta' negozjati kontu attentissimi għal dak kollu li kien qiegħed jiżvolġi. Ovvjament intom qegħdin tissalvagwardjaw il-drittijiet ta' ċittadini li intom tirrippreżentaw l-interessi tal-Unjoni, l-integrità tas-suq oblini u anki l-erba libertajiet u l-awtonomija tad-deċiżjoni li għandha l-Unjoni Ewropea. Dawn iż-żewġ dokumenti aħna jom flimkien fil-istadji kollha tal-proċess. U nixtieq nirringrazzja l-President Tajani u permettuli fuq il-nota personali nejt il-Giver Hofstadt li kien il-koordinatur tal-Assembleja tagħkom għall-Brexit u anki kull membru ta' tim ta' Danuta eh, Hubner, Galtieri, Brock, um, Philip Lamberts, ta' kull membri kollha tal-Steering Group tal-Parlament tal-Brexit. Nirringrazzjakom għan negozjati li għamiltu um, ta' kull, kull jum nirringrazzja l-Presidenti tal-Gruppi, l-Presidenti tal-Komitati, Siserja Vikstrum u kol. Nejdilkom grazzi. Aħna għadna ma wasalniex fl-axħar ta' din it-triq twila u se tibqa' triq diffiċli. Il-ftehim ta' nhar il-ħadd huwa riżultat ta' metodoloġija li aħna deċidejna naħduha magħkom. Aħna minna l-affarijiet f'ċertu ordni bil-loġika, bdejna bil-loġika ġifieri aħna negozjajna il-ftehim ta' ħruġ tal-ħruġ b'ċertu ordni qabel niddeċidu kif se jkun il-kuntest tar relazzjoni tal-futur mar-Renju Unit. Aħna ċertu affarijiet bnejnijom fl-imkien. Ovvjament huma priorità għal id-drittijiet ta' ċittadini għal parlamentakom il-paċi u stabilità fl-Irlanda, il-regoli finanzjarji u aħna fuq kollox, sinjuri, mill-bidunet ħaddimna bl-ikbar trasparenza possibbli, iġifiri bl-ikbar fiduċja possibbli u hekk se nkomplu. Dan il-metodu permettina li nispjegaw kull suġġett ngħidu x'kien possibbli u x'ma kienx possibbli li jsir. Ovvjament, abbażi tal-prinċipji fondamentali tal-Unjoni tagħna mill-bidunet aħna spjegajna kif stajna nisfletaw il-prinċipji, kif kellna nirrispettaw il-prinċipji Imma fl-istess ħin natu kas il-linji il-ħomor tal-Renju Unit u biex insibu il-kompromess. Aħna il-kuntest biex nagħtu eh, stabilità u anki eh, prevedibilità għan negozjati tagħna eh, ħadd ma seta' jkun eh, surpriż ikollu surpriżer il-riżultati li ksibna. Tajjeb li nfakru f'dan l-istadju li l-Unjoni Ewropea qatt ma xtaqet li naslu għal-Brexit. Sal-lum stess ħadd ma seta jgħidli li l brexit għandu xi valur miżjud, imma aħna nirrispettaw il-vot sovran tal-ċittadini tar-Renju Unit u kif talab il-gvern ta' dan il-pajjiż aħna bdejna dan il-proċess biex ikonna jiġifieri il-ħruġ bil-galbu Żewġ dokumenti li bilna fuqhom nhar il-ħadd se jilimitaw l-affetti negattivi għaż żewġ naħat għal renju Unitu anke 27 stat membru. Il-ftejim tal-ħruġ se jġib sigurtà legali għal kull ħadd ir-reġjuni, in-negozji, ġifiri wara li ġifiri l-konsekwenza ta' din id-deċizjoni ċittadini ta' l-Europa ġifiri erba miljoni u nofs li jiexu fil-Renju Unit u anki fil-Irlanda ta' fuq li jipparteċipaw f'kull dimensjoni umani u anki kummerċjali fil- fil-Irlanda ta' fuq u tisfel il-backstop li qbilna fuq biex ma jkunx hemm il-hard border fl-Irlanda. Ovvjament, billi u kol għedin niproteġu suq eh, uniku. Dan il-backstop se jkun eh, importanti ħafna minar il-backstop par l-Irlanda ma se jkun hemm ftajim tal-ħruċ. Umbat il-kollettivitajiet, l-universitajiet, il-negozji, il-proġetti finanzjarli permezz tal-budgets tal-Europa, ovvjament se jkollhom dawn il-partners fir-Renju Unit, il-laboratorji, l-universitajiet, il-nies eh, tal-agrikoltura li jibbenefikaw mill-politika komuni tal-agrikoltura. il Ovvjament hemm il-parametri ta' ġeografiċi wkoll. Dawn kienu xi eżempji żgħar ta' setturi differenti. E, ħadd li nafu aħna li il-Brexit f'kek ġab in-nuqqas ta' sigurta, aħna ridna naraw li jkun hemm sigurta ċittadini. Imma qed nitkellmu fuq trattat legali li se jkun preċis u se jkun komplut. Fuq id-dekjerazzjoni politika, din tiddeċidi il-qafas ta' kif se naħdmu biex negozjaw il-relazzjoniet tal-futur tagħna. F'din in-negozjati li baqa' issa l-Unjoni Ewropea se tkompli tiddefendi l-interessi tagħha u tapplika l-istess prinċipji f'din dawn il-negozjati li se jibdow l-Unjoni Ewropea se tadotta ġifri negozjati tagħkom l-istess attitudni. Att ma kienem xi forma ta' aggressjoni, qatt ma kienem xi spiritu biex nivvendikaw ruħna impattu ilhom, qatt ma kienem xi forma ta' kastik li rridu nagħtu l-oħrajn, aħna se nkomplu naħdmu mar-Renju Unit u ma mhux kontra r-Renju Unit bl-ikbar rispett li u devut għal pajjiż kbir li se jibqa pajjiż partner ħabib tagħna u l-alleat tagħna. Il-realtà l-verità fuq din ir-relazzjoni tal-futur imma peress li dawn iridu joħorġu mis-suq uniku Ma jistax inti kollok status quo fil-futur, ma jistax tkompli l-ħajja kif kienet qabel business as usual. U dawn ifisser li dan ifisser li negozji jridu jippreparaw ruhom. Id-dinja kummerċjali rrid tkun lesta. Aħna rridu nibnu partnership ambizzjuż, is-servizzi, il-diġitali, trasport, l-enerġija, l-suq eh, pubbliku, sigurta interna u ovvjament l-istabilità għal-kontinent l-politika barranija sħubija ma' dan il-pajjiż li se jibqa' attiv fil-Kunsill ta' Sigurtà tal ġus Maquda. Id-difiża u hemm ukoll oqsma oħra li ma semmejtx iktar dan il-partnership ikun eh, eh, ikun ambizjuż, aħna se nkunu iktar attenti fuq il-level playing field aħna jekk din il-dekerazzjoni politika nġibuha konkreta f'kull dimensjoni tagħha, ġifri jekk aħna nikkonkretizzawha fil-dimensjoni kollha, permettu li ngħidilkom li l-partnership mar Unit mar-Renju se jkun bla preċedent anki fuq il-numru ta' suġġetti ta' li se nikkoparaw fuqhom kif qal u kif xta il-President Juncker parlamentakom aħna se nippreparaw, noħna se nkunu lesti biex nidħlu għal dawn il-negozjati meta il-pajis ir-Renju Unit isir pajis terz imma sakemm dan isirek hemm stadju importanti ħafna hemm ir-ratifika tal-ftehim tal-ħruġ issa kull naħa trid tassumi responsabiltajiet tagħha il-Renju Unit fil-ġranet li ġejjid irid ukoll jgħid kif jaħsibha fuq il-ftejm ta' ħruġ u dikjarazzjonijiet politiċi u il-vot ovvjament jiddeċidi l-futur ta' dan il-pajjiż. Aħna u jiena rridu nirrispettaw dan iż-żmien li se jkun hemm dibattitu fil-Parlament tar-Renju Unit Rridu nirrispettaw ukoll iż-żmien tar-ratifika mill-Parlament Ewropew li l parlament wara kollox kien dejjem magħna f'kull stadju tan-negozjati u intom se jkollkom l-aħħar kelma. Grazzi tal-fiduċja, Sinjuri Deputati, grazzi tal-li qattu tisimawni. Thank you, Mr. Barnier. Grazzi, Sir Barnier, naddu issa għal-kellima Is-Sur Verhofstadt, il-Koordinatur ta' Brexit tal-Parlament. Grazzi, President, l-ewwel nett nixtieq nilqa il-ftehim ta' ħruġ dikjarazzjoni politika jiena naħseb li nistgħu faċilment ngħidu llum illi it-tnejn kienu mibnija fuq il-prinċipji tal-Unjoni u dan ġifieri l-integrità tas-suq intern l-erba libertajiet li sostnu das-suq uniku u l-abilità u l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tiddeċiedi b'mod awtonomu. Iżda jkolli ngħidilkom naħseb l-importanti f'dan dibattitu illi hemm żewġ elementi oħrajn li ttieħdu konsiderazzjoni l-ewwel nett. Il-pożizzjonijiet il-linji ħomor saħansitra tal-Gvern tar-Renju Unit wara d-deċiżjoni li ħadu biex itemmu l-isħobija tagħhom mal-Unjoni Ewropea u t-tieni punt importanti ieħor illi wasal għal dawn il-ftehim kien ħaġa li spiss ma tissemmiex u mhix mifhmuha tajba il-ftehim ta' eh, Good Friday tal-98 Unjoni Ewropea mhijiex parti diretta f'dan il-ftehim imma dana kien possibbli biss li jsir bejn l-Unjoni bejn l-istati tal-Unjoni Ewropea. U din hija kwistjoni ta' rikonċiljazzjoni li wafqu l-vjolenza jkollna l paċi u r-riżultat ta' dan kollu kien il-ftehim ta' ħruġ. U naħseb illi l-unika u l-aqwa ftehim possibbli meta wieħed iqis dawn it-tliet elementi li għadni kemm semmejt. U mhix l-ewwel darba li qed ngħid proset, imma ħanerġa' ngħidha proset Sur Barniera, għamilt biċċa xogħol tremenda f'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew, mal-Grupp ta' Brexit ukoll. U Proset ukoll il-membri kollha tal-grupp tal-Brexit ta' koordinazzjoni eċċellenti għabbażi tal-linji li ħadu l-partiti politiċi differenti. Ir-riżultat huwa ftehim Michel illi fl-opinjoni tiegħi jagħmel tliet affarijiet l-ewwel jimminimizza t tħarbit għaż-żewġ naħat, speċjalment għall-ekonomija. U jippermetti ħruġ kalm fi żmien sentej erba biex jintemmu n-negozjati fuq ir-relazzjoni futura. Tieni riżultat li tiġi evitata l-hard border mal-Irlanda u li jiġi mħares il-Good Friday Agreement u tiġi mħares l paċi u t-tielet naħseb l-ewwel prijorità tal-Parlament Ewropew fil-fatt illi jiġu mħarsa drittijiet taċ-ċittadini kollha u hawnhekk il-Parlament Ewropew bl-għajnuna u bla appoġġ tan negozjaturi tagħna irnexxielu jtejjeb il-ftehim u t-test b'mod konsidervoli apparti minn hekk aħna impenjati u nixtieq ngħidha llum din li qabel ma nibdew il-proċedura ta' konsens fil-Parlament Ewropew nirċievu mill-kontraparti Brittaniċi l-garanziji meħtieġa li dawn id-drittijiet kollha tat-ċittadini jiġu implementati bi sħiħ. U għalhekk kollegi Jiena nemmen li dan il-qafas il-ftehim ta' ħruġ u dikjarazzjoni politika jipprovdi possibilità li l-qudiem ikollna relazzjoni tas-sew miqrib bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit u l-bażi ta' dan kollu kif rajtu wkoll fil-ftehim innifsu dikjarazzjoni politika huwa eh, ftehim ta' assoċjazzjoni hekk kif ippropona l-Parlament Ewropew sa mill-bidu nett. U għaliex dan għalfejn l assoċjazzjoni allura li hija bbażi tiegħu anke qabel il-Gvern Britanniku dan jkun applikabbli ġara darba konkluż b'mod professjonali wara l-approvazzjoni fuq livell Ewropew u jiġi rratifikat f'rawnd wieħed ratifika mill-istati membri u b'hekk jiġi evitat jekk tippermettuli ngħid il-kumplessità pereżempju tal eh, relazzjoni tagħna mal-Iżvizzera li mhuwiex imsejjes fuq ftehim wieħed imma fuq bosta. U allura dan il-ftehim ħajkompli issa jiġi studjat iżjed mill-Parlament Ewropew bħala parti mill-proċedura ta' kunsens u l-Parlament ħajkun qiegħed janalizzaw jifli mill-qrib ukoll kif jaħdem dana l-Kumitat Konġunt aħna rridu niżguraw skur Verhofstadt kollegi jiena l president u jekk jogħġobkom ħanżom mal-ħin grazzi tal-gwida tiegħek imma jekk jogħġbok. Sur Verhofstadt irrispetta s-sede wasalt fl-aħħar President il-Parlament dan ir-rigward hija ħajara eżattament kif ħajaħdem dal kumitat Konġunt irdu naċċertaw li deċiżjonijiet meħuda mill-Kumitat Konġunt ikunu leġittimi u fejn kien hemm bżonn jirrikjedu wkoll approvazzjoni tal-Parlament u nittama li qabel ma nibdew il-proċedura ta' kunsens nistgħu naqblu wkoll mal-Kunsill. U ħanalaqgħu ħadd ma ħajirbaħ minna din naħseb li ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni huwa falliment għal kulħadd għar-Renju Unit u għall-Unjoni il-ħadd li għadda kien jum ta' sova li l ġifiri, għall-inqas ġara darba ħajkun hemm ġenerazzjoni ġdida fil-futur fir-Renju Unit m'għandix dubju li huma ħajdeċiedu li jerġgħu jingħaqdu ma' din il-familja tagħna. Thank you, Mr. Verhofstadt. Grazzi, Sir Verhofstadt, Sir Brock. Sinjura President, President tal kunsil Sinjuri, il-Brexit ħaġa kera ħafna l-Unjoni Ewropea u għal-Renju Unit, għal Unit għar terġa' tajt. Ma mela laqqas għalina mhix ħaġa sabiħa u nhar il-ħadd kif għadu kif qal is surve Hofstad li għamel analiżi tajba ħafna fil-fatt kien tassew jum Eh, ta' soba ma minħabba għall-inqas il-ħiliet tan negozjati ta' Sur Barnier u tim tiegħu il-paċenzja tiegħu il-mod kif tqasmet l-informazzjoni mal-Unjoni irnexxina niksbu l-aqwa pakkett li stajna. Ir-Renju Unit maqsum, il-politika maqsuma, il-pajjiż maqsum u anki però 27 stat membru kienu maqudin mill-bidu sal-aħħar l-Unjoni Ewropea maquda u għandha futur kbir qudiemha. Kif fil-fatt jiġdu daw in-negozjati ta' Brexit. Din il-ħsara illi saret l renju Unit kif qal l-istess gvernatur tal-Bank of England il-bieraħ telf kbir sa tkabbir fir renju Unit minħabba Brexit ħafna iktar mill-ekonomija, mill-kriżi ekonomika ta' 2008. Dana il-gvernatur tal Bank of England qalu dal-klim il-biraħ. U jgħidu xejdu n-nies L-affarijiet lejl arħaj u rridu nirrikonoxxu li xi fisser dan kollu. Il-Parlament Ewropew naħseb jaqbel dan ifisser illi issa ma baqax iktar lokal negozjati. Mhux kwistjoni tal ngħidu le da ma jogħġobniex ja nerġa' nippruvaw ja niblu dik jew l-oħra. Le, dan hu li hu. Aċċettah jew le. Il-proċess kien twil tan-negozjati u dan il-ftehim ta' ħruġ huwa arranġament transitorju ħaġa li donnu mhux kulħadd fir-Renju Unit jafa' din, mhux kulħadd konxju minni, jekk ma jkunx hemm dan il-ftehim mhux jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni, ħajkun hemm ħruġ eh, f'daqqa. B'dan il-ftehim ta' tirar irridu nagħmluha ċara din illi din hija inizjattiva riskjuża ħafna sekk inti ħatoqgħod tittama' illi ħajġri xi ħaġa aħjar, ħadoqgħod tittama li ħajksir xi miraklu dak perikolu immens. Aċċettaw dan il-ftehim ħat imminimizzaw id-danni għaż-żewġ naħat. B'dan qed naraw illi ħajkun hemm arranġamenti transitorji ħajjiġu mħajsa id-drittijiet taċ-ċittadini huma jiddependu mir-Renju Unit għal pjanijiet futuri tagħhom iż-żewġ naħat. U ħajjiġu evitati eh, komplikazzjonijiet kbar għall-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq il-perjodu transitorju irid jiddaħħal fis-seħħ sabiex in-negozjati ikunu jistgħu seħħu il-patt tal-backstop u li dana mhux suppost għandu jintuża u dik hi ħaġa li rridu nagħmluha prominenti fid-dibattitu mar-Renju Unit ir-relazzjoni futura. Naħseb din hija fl-interess ta' kulħadd illi nillimitaw id-danni, irridu wkoll approċċ bi-spiritu kostruttiv. Mhux unjoni doganali għaliex huma jridu ftehmiet kummerċjali li jirrispettaw ir-raba' libertajiet imma rridu naraw x'inhu possibbli u niksbu trattat illi jkun wiesa' kemm jista' jkun. Theresa May għandha raġun meta qalet illi aħna iktar kemm ikollna playing field livell ugwali għal kulħadd iktar ħajkun hemm aċċess għas-suq. U għalhekk dejjem inkomplu b'dal eżerċizzju sabiex innaqsu u nimminimizzaw id-danni kemm jista' jkun. Il-ftehim kummerċjali u l politika esterna u s-sigurtà, il-ġlieda kontra t terrorizmu, l-involviment tar-Renju Unit f'dan ix-xogħol bħala parti mill-politika komuni tad difiża dan huma affarijiet li jriduhom iż-żewġ naħat u l ftehim ta' ħruġ huwa l-qafas għal dan kollu sabiex inkunu nistgħu naċċertaw is-sigurtà taċ ċittadini kollha tagħna. Programmi ta' riċerka tar-Renju Unit importanti ħafna għal kulħadd daw. Kumment tal-aħħar, Sir Farage qal illi ma rridux il-ftehim taħruġux ma rridux illi jinnegozjaw. Il-President Trump irid li l-pajjiżi Ewropej ikunu mifrudin, iżolati sabiex hu jkun jista' jisfrutta il- il-nuqqas, il-firda. Aħna rridu imma unjoni, unjoni maquda li tippermettilna illi niddefendu ruħna kontra Trump u l-bqija u dan mhix ħan ippermetti illi eh, President Trump ikissirna. Thank you, Mr. Brock. Mr. Gualtieri. Mr. Gualtieri. Grazzi President, Aziz Michel, kollegi, wara negozjati twal u diffiċli il ftejim tal ħat li għadda jipprovdi bażi għal ħruġ tranquill mill-Unjoni Ewropea tal-Renju Unit. Aħna lesti nirratifikaw issa fis-sem il-grupp tiegħi l-SND nixtieq illi ngħid proset lis sur Banjer tal-xogħol eċċellenti li jagħmel u t-tim tiegħu f'din l-isfida storika, però fl-istess waqt jiena tassew dispjaċut b'din eh, l-għażla tar-Renju Uniti li jitlaqna. Il-grupp tagħna jirrispetta id-deċiżjoni imma jiddispjaċina. Inħossu li dan huwa żball storiku fajnejna dejjem ħajkun eh, sitwazzjoni fejn kulħadd joħroġ tellif. Minkejja d-diżappunt u frustrazzjoni Renju Unit aħna lkoll sa mill-bidu net tal-proċess Imxejna b'responsabilta u rispett u ħdimna bla qiegħda għal iktar minn sentejn sabiex inħarsu lil dawk l-iktar effettwati mid-deċiżjoni u sabiex intaffuha kemm jista' jkun eh, intaffulhom il-konsekwenzi. Dan eh, kien possibbli bis-saħħa tal-gwida tal-negozjaturi tagħna l-unità li kien hemm bejn il-pajjiżi Ewropej u l-istituzzjonijiet u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Giver Hotstadt u l-membri kollha tal-Brexit Steering Group aħna dejjem ħanibqgħu maqudin. L-Unjoni Ewropea kienet responsabbli lejn ir-Renju Unit billi provdiet bażi ta' ħruġ tranquil mingħajr sentimenti ta' pika. Aħna tirtana kien li ma niperikolawx il-proġett Ewropew l-integrità tal-Unjoni tagħna, d-distenza responsabilta ħatibqa' tagħna aħna u nimxu l qudiem però ħaġa waħda li se tkun ċara m'hemmx negozjati alternattivi għal dak li bilna fuq nhar il-ħadd. Meta wieħed iqis il-linja ħomor tar-Renju Unit dawn huwa l-aqwa u l-unika ftehim possibbli huwa ftehim li jipproteġġi d-drittijiet taċ-ċittadini ħares l-integrità tas-suq uniku u tal-Unjoni Doganali u Kruċjalment ukoll jipprevjeni hard border bejn il-żewġ partijiet tal-Irlanda u jirrispetta Good Friday Agreement. Ġitiet ta' ċittadini li kienu priorità tagħna ta' mill-bidu, x-xogħol ta' radu għaddej fija di kwistjoni aħna nibqgħu viġilanti viżavi l-implementazzjoni ta' dan is-settur tal-ftehim qatt li ħalippermettu ċittadini Ewropej illi ikunu vittmi ta' politika ostili Eh, illi eh, naraw kultant dan għanna l-qaffas f'dan il-ftehim għal għal sħobija wiesa u soda illi tieħu l-forma ta' ftehim ta' assoċjazzjoni li tħares l-integrità tas-suq uniku l-autonomija tal-ordi legali tagħna. Nilqgħu wkoll id-dikjarazzjonijiet interpretattivi kollha li adotta l-Kunsill u nħossuhom legalment vinkolanti inkluż dak illi jgħid fuq ġibiltà. Dwar ir-relazzjonijiet futuri, il-Renju Unit għamel il-linju ħomor tiegħu ċari matul proċess kollu u aħna wkoll u ħaġa li rispettajnija fin-negozjati u rejna ħafna flessibilità u aħna ġabidna il-ftajim kemm nistgħu biex nidnu konsiderazzjoni l-pożizzjoni u l-limiti tar-Renju Unit. Aħna dejjem għedna u nerġgħu ngħidu issa illi jekk ir-Renju Unit jibdel femtu aħna bidejna miftuħin nilqawhom lura imma jekk tridu titilqu u ma tapplikax iżjed il-prinċipju tal-libertà tal-moviment tal-persuni dan huwa l-unika mod kif tistgħu titilqu mill-Unjoni Ewropea b'mod tranquill u tevita t tħarbit li jista' jwassal nuqqas ta' ftehim m'hemm l-ebda ftehim ieħor li jista' jirrispetta dawn il-limiti mingħajr ma jipperikola l proġett Ewropew tagħna. Dan il-Parlament huwa s-simbolu tal-proġett komuni tagħna, il-konnessjoni eh, bejn il-pajjiżi u n-nies u għalhekk aħna ħan nibqgħu ikollna rwol responsabbli u proattiv biex inħarsu l-integrità tal-Unjoni u naċċertaw futur tajjeb u relazzjoni tajba mar-Renju Unit. Thank you, Mr. Gualtieri. Mr. Van Orden. Grazzi Sur Gualtieri, Sur Van Orden. Kien ħafna esperti fuq il-politika domestika ta' renju dal-aħħar. Araw, ir-Renju Unit kien ħafna iżjed minn sempliċiment ekonomija sa ċertu punt minħabba li l-Unjoni Ewropea tbiedet tantu marret foqsma differenti fil-ħajja nazzjonali tagħna dan hu li wassal għal Brexit aħna dejjem bdejna niġu iktar mdejqin din it-tendenza intom għedtu li Brexit ma rittuħx imma ma miltu xejn biex twaqfuh. Imma ovvjament l-aspetti ekonomiċi li ma jkollokx ftehim jew ftehim ħażin mar-Renju Unit ħajkun hemm reperkussjonijiet f'pajjiżi oħra wkoll mhux fir-Renju Unit biss hawnhekk donu Għattaw ħafna ħin nippruvaw ngħidu x'kienu ma' konsegwenzi tal-Brexit fuq ir-Renju Unit, imma jien naraw jkun l-impatt ta' ftehim ħażin fuq l-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Britanniku daħal fi negozjati bi spiritu ta' rida tajba li jipprova eh, wassal għal sħubija pożittiva fil-futur Fir-Renju Unit, kuħab baqa bħal u miftuħ ma tara l-inflessibilità legalistika tan-naħa tal-Unjoni Ewropea maħna nafu illi l-Unjoni Ewropea lesta li tawet u tikser ir-regoli tagħha meta jaqbilla minn flok tiddefendi l-interessi tal-pajjiżi Ewropej donnu preferiet Segwi triq ideoloġika fejn tiddefendi perspettiva partikolari ta' proġett Ewropew illi ċ-ċittadini iktar u iktar fl-Ewropa ma jridux. Forsi jaf jappella dan għal eh, mexejja ta' xi pajjiżi kbar fl-Unjoni Ewropea u minflok semmet iċ-ċittadini intom kull ma saqsikom tgħidu iktar Ewropa, iktar Ewropa u naħseb illi ħafna nies fir-Renju Unit huma tassew irrabjati bil-mod ehm, illi ġi trattata prim Ministru tagħna. Issa, dinna l-arranġament ta' sekwenza bizzarri ta'kom, ħlejtu sentej, meta stajtu minn intu progress fuq ftajim tal-kummerċ ħieles u l-affarijiet l-oħrajn kollha mbagħad kienu jissegwu ma kienx hemm għalfejn soqgħodu tagħmlu l-affarijiet bil-mod kif għamiltu intom. Dan jagħmilha ħafna iktar importanti biex nibdew ninnegozjaw mill-aktar fis il-relazzjoni futura tagħna u naslu għal Eh, konklużjonijiet konkreti ma rridu ċertu garanziji ta' flessibilità mill-Unjoni Ewropea fuq tħassib li semma aħna għandna bżonn ta' atmosfera ta' fiduċja u rida tajba min-naħa tagħkom. Jekk irid ikollna relazzjoni stabbli u pożittiva fil-futur u naħseb dan huwa l-inqas illi ċittadini tagħna qegħdin jitolbu. Grazzi. Thank you, Chair. Grazzi, Sur Lambert il-kollegi tal-kunsill nhar il-ħadd sewni jekk hux qed inħossni mdejjaq anzi jiena qabel ħassejt imdejjaq ħassejtni qed napprezza l-isforz tas-sur Barnier u t-tim tiegħu u anke meta naħseb dwar kif iżommu l-interess tal-Unjoni Ewropea u anke taċ-ċittadini u din hija xi ħaġa li anka tpoġġi l-istituzzjonijiet Ewropej fuq l-istess livell. Dan il-ftehim mhuwiex perfett kieku xtaqna illi konna naraw klawżoli li ma jmorrux lura iktar milli jagħmlu progress u anke fuq ir-relazzjonijiet tal-futur tal-Renju Unit li ma jsirx xi post ta' rifuġju fiskali jew inkella tal-ħasil tal-flus. Jiena apprezzajt ukoll illi wara 18-il xahar ta' ħafna xogħol intlaħaq ftehim. Kieku dan ma kienx il-każ nar xenarju kien ikun wieħed possibbli eh, problema għan-negozju imma anke għan-nies napprezza li ntlaħħaq dan il-ftehim mingħajr ma tikkomprometti l-unjoni ewropea fuq l-integrità tagħha u li fl-aħħar mill-aħħar ir-renju unit qed mar-realtà il-prim ministru eh, qed taffaċċja r-realtà però qatt tittara jekk hux ħajkollha appoġġ min tal-house of commons min mhux kuntent eh, il-brexiteers ngħidilhom dan jekk intom ridtu xi ħaġa oħra u jekk intom m'intomx lesti illi iżommu lill pajjiż fis-suq waħdin mela m'hemmx ftehim ieħor min ħaj negozja eh, se jibqa' jsib dawn it-tip ta' limitazzjonijiet u nittama li ħadd minnkom qiegħed jaħseb illi jitlaq mingħajr ftehim għaliex kieku jagħmel hekk ir-Renju Unit ikun qiegħed jikser il-Good Friday Agreement għaliex għal darb'oħra jerġa' terġa' tinħoloq il-fruntiera mal-Irlanda tkun qed tikser ukoll l-impenni finanzjarji taħt il-Trattati Ewropej waqt il-perjodu eh, ta' sħubija għaliex ma tistax sempliċiment titlaq mingħajr ma tħallas. Din it-tip ta' Brexit twassal għal Renju Unit imħarbta u l-firem li hemm ma' pajjiżi oħra ma jfissru xejn. għażla bħal din ikollha l-impatt soċjali fuq il-ċittadini u jiena bħala xi ħadd demokratiku niffoka fuq il-ċittadini. Anke meta tqis kemm hemm firda bejn partiti prinċipali fuq din il-kwistjoni. fil-verità il-pajjiż tagħkom se jkollu pożizzjoni inqas vijabbli wara l-Brexit milli meta kontu parti mill-Unjoni Ewropea għaliex fil-verità aħjar naħdmu flimkien u ħafna ċittadini dan qegħdin jarfuh. Ma nafx jekk qegħdix f'maġġoranza u jekk eh, hemm mod ta' kif insaqsihom insaqsuhom dil possibilità hija żgħira ħafna. Jekk ir-Renju Unit jixtieq ma jitlaqx mela aħna lesti li nilqgħu lura. U biex nikkonkludi, naħseb li tkun xi ħaġa irresponsabbli jekk eh, ir-Renju Unit eh, jew mod dirett jew anke indirett tispiċċa eh, taffaċċja sitwazzjoni ta' crash Brexit. Grazzi ħafna is-sur Lambert issa is-Sinjura Zimmer. Grazzi fil-laqgħa ta' tmiem il-ġimgħa il-kunsill approva l-ftehim ta' divorzju bejn l-unjoni ewropea u r-renju unit però għalissa ma nistgħux ngħidu jekk dan hux ħajwassal għal brexit faċli u issa wasal il-ħin li anke nippreparaw għal xenarju fejn ma jkunx hemm ftehim il-ħidma tagħna fil-gruppi mm-hmm. politiċi fil-steering group dwar il-brexit u anke il-kollegi tagħna li ilhom jaħdmu mill-april tal-2017 din kienet kollha ħidma diffiċli id-deċiżjoni li tinvolvi ruħek fil-ħidma ta' dan il-grupp kienet xi ħaġa tajba u b'rabta ma' dan il-kooperazzjoni tagħna mas Sur Barnier um, ħolqot standards għal kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fil-futur. Il-ftehim tal-irtirar mhijiex xi ħaġa li għandna niċċelebraw. il-rekwiżiti li aħna xtaqna għall irlanda ta' fuq u anke għal drittijiet individwali mhumiex daqshekk kompleti daqskemm xtaqnihom. ma nistgħux niffukaw biss fuq l-arranġamenti tagħna tal-futur biex nikkumpensaw għan-nuqqasijiet li hemm fil-ftehim tal-irtirar dawn huma affarijiet li aħna qbilna fuqhom sabiex aħna anke nevitaw eh, riżultat ikrah fl-Irlanda, però fl-istess ħin dan m'għandux x'jaqsam ma' dak li ġie maqbul fir-rapport konġunt tas-sena l-oħra din il-kwistjoni tal-fruntiera u l-arranġamenti marbutin mal-fruntiera jistgħu jkunu aktar diffiċli u d-drittijiet li hemm fil-ftehim ta' good friday se jitnaqqsu rajna sforz minn theresa may sabiex ikun hemm promozzjoni ta' dan il-ftehim qiegħed jitressaq b'tali mod li jillimita l-konsegwenzi negattivi mill-unjoni ewropea għar-renju unit u hawn min ma fehmx eh, l-essenza u t-tifsira taċ-ċittadinanza ewropea xi ħaġa li ħadd ittieħed eh, minħabba iċ-ċittadin wieħed jissuspetta li ċ-ċittadini ewropej jistgħu jsofru diskriminazzjoni wara li jintemm il-proċess tal-brexit wara li r-renju unit jitlaq mill-unjoni ewropea smajna li se jkun hemm sforzi miż-żewġ naħat sabiex ikun hemm din is-sħubija mill-viċin però din titlob ħafna ħidma u jiena naqbel mas sur verhofstadt illi hemm bżonn li aħna nħarsu l-interessi taċ-ċittadini mhux biss fir-renju unit imma anke fl-unjoni ewropea aħna ċertament nixtiequ wkoll illi nipproteġu l drittijiet ta' ċittadini tar-renju unit li qegħdin jgħixu wkoll fl-unjoni ewropea ġifieri dik hija kwestjoni oħra li xtaqt insemmi grazzi issa sur farage I'm in no doubt that this withdrawal agreement Jena m'għandix dubju li dan il-ftehim huwa tajjeb għaliex Eh, tajjeb għaliex involvi ħafna trasferimenti ta' flus għaliex qiegħed iżomm il movimenti l-estannis, nies f'tehim tajjeb għaliex iżomm ir-Renju Unit fl-Unjoni Doganali u moħħla mar-regoli mal-ktib tar-regoli tal-Unjoni Ewropea bħalma qal sur Barnier dalgħodu hemm il-backstop. Jiġifieri l-Renju Unit tista' tinżamm ostaġġ għas-snin li ġejjin tajba ġifieri din għall-Unjoni Ewropea, però r-Renju Unit dan huwa l-ar ftehim fl-istorja. Eh, u Sur Verhofstadt iħobb eh, l-Istati Ewropej, però Sur Barnier jiena xtaqt li inti żammejt magħna għaliex naħseb fil-verità Laqas tista' temmen kemm inti kemm inti fortunat li l-Prim Ministru tagħna dejjem taċċetta dak li tgħidilha u l-mod ta' kif il-ftehim ġie maqbul f'inqas minn 40 minuta nhar il-ħadd. U mbagħad mortu tieklu. Ħanitilqu f'Marzu tal-2019, però eh, issa l-illużjoni li r-Renju Unit se jkun pajjiż indipendenti naħseb m'għadix teżisti. Il-President Macron ta' Franza għalilna eh, beda jeddidna u jiena eh, naf li jsir ħafna sajt mill-sajda eh, Franċiżi fl-ibħra tagħna, però issa ħan nispiċċaw irridu nqodu għal kundizzjonijiet tagħkom fis-snin li ġejjin għalhekk dan huwa falliment u dan il-ftejn mhux ħajgħaddi eh, mill-parlament tagħna u naħseb mhux ħajgħaddi b'maġġoranza kbira. Sur Barnier inti qed li dan huwa l-unika ftehim possibbli illi dan il-ftehim mhux ħajġi aċċettat mela ejja nikbru. Inqumu fuq tagħna u nindunaw li issa hemm din il-possibilità li r-Renju Unit sa jitlaq f'Marzu tal-2019 eh, bil-ftehim tad-WTO. Hemm bżonn eh, ftehim li għamel sens. Inti lest għal dan ix-xenarju sur Barnier għaliex eh, ma nafx eh, kif qed tistenna li l-Parlament tar-Renju Unit se jirratifika dan il-ftehim. Grazzi ħafna sassur Lebreton. Merci. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-poplu tar-Renju Unit iddeċida sentejlu li joħroġ mill-Unjoni hemm bżonn irrispettaw deċiżjoni suvrana tiegħu għall grupp tiegħi ta' li jennef li nirrispettaw is-sovranità ta' kull nazzjoni huwa prinċipju bażiku. Għalhekk e, huwa xokkanti li issa e, naraw li l-affarijiet anki waslu fl-ICJ li se jagħti sentenza fl-4 ta' Diċembru. Ma jistax ikun li wieħed jerġa' lura minn referendum, il-Qorti Kostituzzjonali e, ta' Franza femitu dan u ma triċi kollox taqsam xejn mar-referenda Jina hemm bżonn li Renju Unit tagħmel l-istess anki l-Unjoni ġifieri kif tinterpreta l-artiklu 52 is-sovranità mhux xi grupp ta' kompetenzi li wieħed jista' iħalli fidej biss il-rati jew l-imħalfin biex jiddeċidu, ma kull nazzjon jista' jiddeċidi għalihu eh, viva il-poplu tar-Renju Unit, viva l-Brexit. Mr. Carver. Mr. Carver, il ġimgħa l-oħra Angela Merkel qalet illi li importanti għalina huwa illi l-Renju Unit ma jistax eh, jiddeċiedi meta eh, it-tem l-Unjoni Doganali. Eh, L-istituzzjoni Ewropej bdew il-kontroll tagħhom fis-snin 70 u għadhom għaddejjin sa issa b'dan il-ftehim. U Renju Unit tkompli titallab m'għandniex libertà volja kellna ir-riżultat tar referendum tal-2016 fejn aħna ftakarna l-darba oħra li r-Renju Unit irid jerġa' jieħu sovranità lura u issa nifhmu daqsxejn iktar meta eh, kienu jgħidulna li s-sovranità ma tingħatax u ma tittieħed. Din hija ħasra u l-politikanti tar-Renju Unit li jaċċettaw dawn il-kundizzjonijiet iridu jifhmu li l-istorja se tiġġudikhom u se tiġġudikhom ħażin ħafna, Sinjura President. Numru ta' kollegi qaluli eh, illi ma jistgħux jemmnu kemm huma fortunati, kemm hu ħażin dan il-ftehim għar-Renju Unit. U hija ħasra illi se nkomplu nimxu b'dan il-mod, mod li jaffavorixxi biss lill-Unjoni Ewropea. Issa issa nagħti lura l kelma lis sur Banier. Nirringrazzjak, Sinjura President. Grazzi għal kull persuna li esprimit ruħa speċjalment Gi Verhofstadt, eh, Sur Brock, Sur Galtieri, Gabriela Zimmer, eh, Sur Lamberts, għax għannom tal-grupp tagħhom oruna li edin japprezzaw il-xol li, ah, li sar, jina eh, nirringrazzjom, dan ma kienx xol personali, kienet bieċa xol kollettiva li għamilna fl-imkien, jina eh, kelli l-unur li nipparteċipa fija, jina. Jiena f'din l-assemblea kont deputat naf ġifiri kif jaħdem il-parlament u naf kemm huwa importanti li wieħed neprezza li wieħed ikollu ċans jaħdem f'dan il-grupp ġifiri bejn jirrepreżenta 27 u anki mal-istituzzjonijiet. Il-task force eh, tiegħi Sabin Vejjant u Stefani Rizzo dawn huma li mexxew it-tim tiegħi u huma wkoll eh, se ngħidilhom li intom apprezzajtu x-xogħol li jagħmlu. Imma eh, kif kifettu mument traġiku, serju, importanti u sur Faraġ Ek, nejdu jena minix ijataw biex namel il-polemika, jena għat ma talf polemiċi, u mux san ibdallum, aħna nisimaw il-kulħat, nirrispondu l-kulħat, niddialogaw ma kulħat, u ekk sen komplu namlu. Kif għalet Gabriela Zimmer, issa baqa il-periodu tar-ratifika, u fix-xhur li ġejjin nirridu nippreparaw negozjati li baqa li għandna bżonn anki bażi ġuridika biex niddidu x'tip ta' partnership se jkollna mar-Renju Unit. Umbat naraw li jkun jista' jidħol fis-seħ dak li għandna fit-trattat, il-garanziji, drettijiet ta' ċittadini, dawn l-affarijiet li rridu nikkonkretizzawhom sabiex il-ċittadini fil-Renju Unit ma jkunux huma li qegħdin jagħmlu tajjeb għall eh, affarijiet negattivi kollha dan il-vot ratifika ovvjament se jimplika e, e, se jagħti futur ġdid l-Unjoni Ewropea ma u iktar il-Renju Unit huwa perjodu fejn il-proċedura hija waħda demokratika li dun nirrispettaw. Ir-Renju Unit mill-istorja solidarjetà fi żmien e, traġiċi li fis-seklu 20 għaddit minnhom l-Ewropa, solidarjetà totali L-ekonomija, d-diplomazija tajba, verament huwa pajjiż kbir u jiena għal dan il-pajjiż dejjem se jibqa' li rispett. Din hija raġuni għaliex li nixtieq li naħdmu mill-aktar fis biex noħorġu eh, partnership li qatt ma kienu bħalu bla preċedent biex nikkonsolidaw l-alleanza tagħna ġifri, meta nqablu ma dak li namlu ma' pajjiżi oħra fuq livell bilaterali, aħna aħna f'dan il-ridu insaħħu il-ħbiberija u anki l-alleanza tagħna. Sur Farage, f'dawn in-negozjati ħafna drabi tal intlab ngħid kienu se jkunu eh, l-affarijiet li se nċedu għalihom. Imma il-Brexit ma rax minn rebbaħ u minn tilef m'hemmx valur miżjud. Għalhekk wieħed irid e, e, e, iqis li aħna ridna nagħtu każ il-deċiżjoni sovrana tagħkom tal-maġġoranza ta' ċittadini tar-Renju Unit u dan aħna qegħdin nagħmlu fil-prattika skont il-talbiet li talbu li talab għalihom il-Gvern ta' Londra. Jiena f'din is-sena u nofs ħdimt id-tfit mal-Gvern ta' Theresa May U dak li talbet jiridna naraw, eh, nistawx naċċettawx jew le. Bil-fors kelli namelek m'għandek pajjiż li kien hemm għamel referendum u ddeċida li jitlaq mill-Unjoni Ewropea mis li li għax ma, tridux intom tirrispettaw libertà tal-moviment ħieles, tal-qorti tal-ġustizzja, ma rridu tkunx komplu tħallsu u l-Unjoni tad-dwana għax mintomx edin politika unika ta' kummerċ daw kienu il-linji il homorġi fil-parametri ta'kom aħna nirrispettawhom imma rridu nirrispettaw ukoll il-bażi tal-Unjoni Ewropea ġifiri issu waħdini per eżempju jiena kont kommissarju u nafu xi qed nitkellem suq uniku huwa importanti ħafna kif żvolġa imma intom ma tidux toqgħodu uh, fih għax ma tridux tirriskomplu tirrispettaw l-erba libertajiet, l-erba pilastri. Jiena, mhux qed nitkellem fuq in-nuqqas ta' flessibilità, imma qed nitkellmu fuq responsabilità. Għandna dmir u responsabilta biex naħdmu għal ħruġ li jkun mod ordnat li naraw li jkun hemm stabilità u sigurtà e, fejn il-Brexit se joħloq nuqqas ta' sigurtà. Ġifiri, il-ħruġ ordinat li biss e, eh, nistgħu naslu lejn dan il-partnership li jridu. Dak li rrid ngħid jiena. Dawn in-negozjati huma negozjati għax intom se tħallu l-Unjoni Ewropea. Intom iddeċidejtu tagħmlu hekk. Aħna jiddispjaċina li se tagħmlu dan huma negozjati negattivi mingħajr l-ebda valur miżjud u għalhekk aħna naħsbu li din hija ħaġa serja gravi. Ma jfissirx li maħniex luċidi, eh, anki jew anki naħatakom li tkunu luċidu biex kulħadd irid jara x'inhuma l-lezzjoni li se nitalmu mill-Brexit għalina il-kol biex nifmu għaliex sar dak il-riżultat ta' referendum biex aħna nistgħu forsi nbidlu xi affarijiet, nirrispondu għal tħassib li għandu ċittadin wara kollox. Aħna ħdimna eh, eh, lejn din laqda li rridu wkoll il-mexxejja Ewropej f'dan f'din is-sitwazzjoni ġeopolitika eh, li nisabu fiha li hija gravi minn kull naħa tal-Ewropa. Minn kull lat aħna qegħdin naraw il-problemi u l-27 stat membru l-istituzzjonijiet ħadmu flimkien. F'dan l-istadju tal-proċedura li għadhom ma spiċċax xaħat baqalu, eh, għad baqalna xnaqtfu, il-11 ta' Deċembru li fil-Renju Unit se jkun hemm il-vot fil-Parlament, bir-ratifika biss nistgħu nimxu. Jiena nispera li din laqda li rnexxinna nagħmlu f'din il-negozjati negattivi u intom il-mexxejja Ewropej dejjem tibdlu dan din in-negatività f'aġenda pożittiva. Grazzi. Thank you, um, Michel Barnier. And... Grazie ħafna, Sur Barnier. Mela. Nixtieq nirringrazzjak f'isem il-Parlament u anke f'isem il-President Tajani għall-ħidma tiegħek u anke t-trasparenza tiegħek kif ukoll il-paċenzja fuq kollox. U fuq nota personali xtaqt nota personali intużat il-kelma rubbish. In the view of the majority of this house. I... U din mhux suppost intuża il-kelli m'għandux mikrofonu. I think colleagues this Naħseb li dan l-iskambju jitkellem waħdu d-dibattitu huwa magħluq. Ja. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Erklärung des Rates und der Kommission betreffend Mela l-punti li jmiss fuq l agenda huma il-dikrazzjoni tal-Konsillu tal-Kommissjoni dwar il-preparazzjoni tal-konferenza intergovernattiva ta' Marrakesh tal-10-11 ta' Deċembru dwar il-patt għall migrazzjoni globali tal-ġnus Magħquda. Il-Sinjora Stetler,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 Grazzi ta' din l-opportunità sabiex niddiskutu din il kwestjoni għal darb'oħra wara d-dibattitu li kellna fi Strasburgu fil-bidu ta' dan ix-xahar. Jiena nifhem li d-delegazzjoni tal-Parlament se tkun f'Marrakesh u li qed tagħtu ħafna importanza wkoll għal din il-konferenza fejn ħajkollna dan il-compact globali dwar il-migrazzjoni li għandu jiġi approvat mill-lat politiku. Mill-ewwel abbozz ta' dan il-compact l-istati membri kellhom diskussjonijiet twal dwar dan kemm taħt il-presidenzi tal-bulgarija u anke tal-awstrija u b'mod attiv ukoll aħna pparteċipajna wkoll fid-diskussjonijiet ta' new york minn mindu eh, ġiet adottata d-dikjarazzjoni ta' new york f'settembru tal-2016 l-unjoni ewropea tat kontribut fl-istadji differenti tal-tħejjija ta' dan l-ewwel abbozz tal-global compact bħalma tafu il-kunsill m'għandux pożizzjoni komuni fuq dan it-test l-istati membri ddeċidew jew inkella qegħdin jiddeċiedu l-pożizzjoni nazzjonali tagħhom fuq dan il-global compact l-approvazzjoni politika fil-konferenza intergovernattiva tal-marrakesh u anke l-ħidma tal-assembleja nazzjonali tal-ġnus magħquda sa tiftaħ il-perjodu ta' implementazzjoni jiena nfakkarkom illi l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi u anke ma' dan ir-reġjun hija importanti ħafna id-dijalogu u anke l-appoġġ li aħna nagħtu lill-imsieħba tagħna permezz tal-istrumenti differenti bħal pereżempju trust fund ewropew għall-afrika huma xhieda tal-impenn tagħna għal din il-politika li tara fir-responsabbiltà u l-tħassib għal pajjiżi ta' oriġini ta' tranzitu u anke ta' destinazzjoni. Jiena nenfasizza illi l il kunsill se jkompli jaħdem lejn din l-istess direzzjoni. Grazzi ħafna l sinjura Eschadler. Issa ħanaddi l kelma lill-rappreżentanta Oli ta' għolja is-Sinjura Mogherini. Grazzi ħafna. President, Ministru Sinjuri, grazzi lil kulħadd ta' l-attenzjoni illi qegħdin tagħtu lil din il-kwistjoni kemm il-darba il-migrazzjoni hija waħda mill-kwistjonijiet prinċipali għalina l-istati membri għedin jaħdmu bil-kunsil. Not make. Marridux. Irridu nkomplu nenfasizzaw fuq dan il-compact globali l-ewwel ma rridux ngħidu li hemm li l-interessi nazzjonali tagħna ma jortux tajjeb ma dan il-Global Compact, anzi bil-kontra. Huwa fl-interess tagħna lkoll li l-immigrazzjoni tkun waħda eh, ordnata u li taħdem mod tajjeb, dan din hija l-aħjar għodda sabiex inservu l-interessi eh, nazzjonali tagħna l-immigrazzjoni mhijiex ġlieda bejn il-naħa ta' fuq naħa isfel tad-dinja, il-pajjiżi żviluppati dawk inqas żviluppati, anzi bil-kontra ħafna mill-pajjiżi, pereżempju fl-Afrika huma pajjiżi ta' eh, kemm ta' oriġini, kemm ta' transitu anke ta' destinazzjoni u eh, bħalma qed dan it-tip ta' din it-tip ta' distinzjoni ma teżistix, kulħadd għandu interess li titjib il-migrazzjoni u anke li ngħinu l-iżvilupp fir-reġjuni li iktar għandhom bżonn u anke li jkun hemm dawn ir-rotot legali għall-mobilità għal dawn il-migranti hemm bżonn ta' kooperazzjoni u iktar ma jkun hemm kooperazzjoni iktar aħjar għalina għaliex aħna qegħdin kollha fl-istess dgħajsa hawnhekk ħadd ma jista' jsolvi l-problema waħdu la fl-ewropa u lanqas f'reġjuni oħrajn tad-dinja aħna lkoll nappoġġjaw l-inizjattiva ta' ban ki moon dwar fl-2016 fil-ġnus magħquda u mbagħad b'mod kollettiv aħna adottajna d-dikjarazzjoni ta' new york dwar il-ħidma fuq il-migrazzjoni u r-refuġjati u din kienet kisba għalina fl-unjoni ewropea għaliex konna għaddejjin minn din il-kriżi tal-migrazzjoni fl-ewropa u qed nenfasizza li fl-ewropa għaliex kriżi ta' migrazzjoni teżisti madwar id-dinja kollha, però wara dan eh, l-avveniment fl-2016 kellna din il-kriżi fl-Ewropa u aħna tlabna lill komunità internazzjonali sabiex tieħu impenn sabiex tibni sħubijiet u rċevejna risposta pożittiva u beda dan il-proċess ta' Global Compact. L-Unjoni Ewropea kienet fuq quddiem net fl-istadji bikrin ta' diskussjonijiet dwar dan il-compact u anke pparteċipajna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 fil-ħidma li marret wara daw il-pożizzjonijiet ċara li għandna quddiemna. u għalhekk wasalna f'dan il-punt compact illi jirrifletti l-interessi Ewropej u anke li jirrispetta t tħassib ewlieni tagħna. Jiena naf li sur Siljanides għala fil-sessjoni tal-plenar fi Strasburgu illi sfortunatament hemm deċiżjonijiet min-naħa ta' ċerta stati membri illi mhux ħajnaqdu jew jappoġġjaw dan il-Global Compact inħossu illi huwa fl-interess tal-istati membri kollha illi jappoġġjaw dan il-qafas ħalli jkun hemm bażi għal kooperazzjoni anke dijalogu internazzjonali. Però din xi ħaġa illi ma kenniex sa issa kooperazzjoni aħjar illi qiegħda wkoll fil-bażi tar-riżultati li rridu nikkonsolidaw u li anke ksibna bħala Ewropej fis-snin li għaddew l-alternattivi għall-migranti jitressqu quddiem il-ġustizzja anke eh, min jittraffika lil dawn in-nies u anke proċessi marbutin mar-riammissjoni dawn kollha dawn il-kisbiet għamilniehom permezz tar-rispett id-dijalogu u l-kooperazzjoni u anke bir-rwol b'saħħtu tal-ġnus magħquda dawn kollha qegħdin fil-qalba ta' dan il-global compact però xi kultant jintqalu ċertu affarijiet li mhumiex eh, realtà pereżempju eh, U eh, eh, hemm bżonn li din il-ħaġa nirripetuha. Dan mhuwiex affass legalment vinkolanti. Il-Parlamenti Nazzjonali u anke l-Parlament Ewropew eh, irridu jarfu dan mill-bidu dan mhuwiex ftehim legalment vinkolanti, ġifieri mhux qiegħed joħloq l-ebda obbligazzjoni legali għal l-istat membru, anzi dan huwa menju ta' prassi tajba ta' għodda li jistgħu jużaw l-istati membri b'mod bbażat fuq il-kooperazzjoni fuq livell internazzjonali. Fuq hekk huwa mibni dan il-compact u huwa bbażat fuq ir-rispett tal-dritt eh, nazzjonali li jiddeterminaw il-politika ta' migrazzjoni tagħhom. Però din hija xi ħaġa li għandna bżonn għaliex anke aħna l-Ewropej tlabna eh, compact bħal dan abbażi wkoll tal- ħidma li għandna taħt dan il-kompett. Aħna sa nkomplu l-ħidma tagħna mal-IOM u anke fuq fejn għandha x'taqsam l-implementazzjoni ta' dan il-kompett li ngħinu l-pajjiżi ta' oriġini u anke nippruvaw insibu soluzzjonijiet għal din il-kriżi li hija waħda globali. Se nkomplu anke nsaħħu l-kooperazzjoni bilaterali imma l-imsieħba tagħna madwar id-dinja u dan il-compact se jkun bażi importanti għal din il-kooperazzjoni apparti minn dak li aħna qbilna fuq bħala approċċ komuni tal-Unjoni Ewropea dwar eh, il-migrazzjoni. Għalhekk eh, eh, Sur Avramopoulos ħaj meċi delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'din il-konferenza u kuntenta li nisma' illi sa jkun hemm id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew u naħseb li r-rwol tagħkom sa jkun wieħed essenzjali u napprezza l-impenn tal-Parlament eh, Ewropew dwar dan. Grazzi. Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Grazzi ħafna. Issa l-kelim li jmiss, is-sinjora Zofko għal minuta u nofs. President, Sinjura Kummissarju, bħala membru tal-Kumitat Afet, nifhem illi hemm numru ta' punti dwar il-migrazzjoni u rewna illi hemm din il-mira ewlenija għall-migranti ġifri jkollhom ħajja aħjar u għall-familja għalihom u għall-familja tagħhom. Il-Balkani tal-Punent raw influss qawwi ta' migrazzjoni matul dawn l-aħħar snin aħna għandna fruntiera twila fil-kroazja u aħna konna hekk esposti għal din il-migrazzjoni l-istati membri tal-unjoni ewropea kif ukoll membri tal-ġnus magħquda m'għandhomx eh, jindirizzaw din il-problema b'mod individwali imma b'mod konġunt sabiex ikun hemm soluzzjonijiet komuni sfortunatament din hija kwistjoni kontroversjali però nittama li jirnexxielna nsibu t-triq tan-nofs abbażi ta' wkoll dak illi abbozza l-parlament ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu u anke permezz tal-ħidma tiegħu wkoll bħala membru tal-familja tal-ppe grazzi ħafna issa sinjura fajon iva grazzi ħafna sur president aħna rrid nieħdu dan id-dibattitu llum għaliex il-gvernijiet Ewropej ddeċidew illi jitbedu minn migrazzjoni sigura u ordnata u l-Parlament Ewropew jappoġġja dan il-Global Compact b'maġġoranza għaliex jaraf kemm huma importanti l drittijiet fundamentali u universali. Dan il-compact mhux qiegħed hemmhekk biex jieħu l-sovranità nazzjonali fl-slovenja l-opinjoni pubblika din it-tip ta' informazzjoni qarrieqa eh, mhux qed tgħid il-verità din hija dikjarazzjoni politika u hija xewqa li aħna naħdmu b'mod ibbażat fuq il-kooperazzjoni u mhux illi nbabsu s-sovranità nazzjonali fuq jiena qed minn Niġerja anzi minn Niger u eh, rajt il dawn in-nies li jixtiequ ħajja b'ċerta dinjità u kemm jeżisti sfruttament sfortunatament. Grazzi ħafna Sur sin. Il-kompekt ta' Marrakesh huwa għaqda ta' ideat liberali li wassal l-Ewropa fi situazzjoni fejn qegħdin illum kulħadd kontra xulxin għax mhux qegħdin nifhmu din il-problema. Mela x'inhi s-soluzzjoni? Għandna l-immigrazzjoni klimatika, il-loti ta' drittijiet soċjali u dan id-dijalogu fuq immigrazzjoni dan huwa d-diskors tal-ġnus magħquda iktar milli tiffoka fuq ir-ritorn tal-migranti aħna fost mm. eh, numru ta' stati membri ma jixtiequx jiffirmaw dan il-ftehim eh, mhux daqshekk milli ma tantx jagħmel sens <coughs> però jekk il- ma nafx kif tista' tittieħdu deċiżjoni bħal din jekk il-gvernijiet huma kontrija, għalhekk aħna nappellaw sabiex dan il-ftehim ma jiġix iffirmat għax din ġennata. Grazzi ħafna lill kollega Vistisin issa Signora Sargentini. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de schizofrenie. Hier spreekt mevrouw Edstedler, staatssecretaris voor de Oostenrijkse regering, namens de Europese Raad en ze praat eromheen meta anka anka l-gvern tal-Awstrija li mhux ħajfirma dan il-Global Compact, il-Sinjura Mogherini tirrappreżenta kemm lill-Kummissjoni u b'ċerta mod anke lill-Kunsill u dan il-compact globali huwa skizofreniku. Il-President Trump qiegħed jaqbel. aħna għenna sabiex dan il-qafas jinħoloq sabiex in-nies it-tfal ta' dawn il-migranti jkunu jistgħu jmorru l-iskola u eh, li jkollhom ħajja diċenti b'tali mod illi aħna ma nkunux ostaġġ tal-kriżi tal-migrazzjoni bħalma konna fl-2015 x'qed nagħmlu minflok qegħdin nilagħbu eh, dan il-logħob bejnietna logħob intern. U m'għandux ikun il-każ. Vielen Dank, Frau Kollegin Sargentini. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Björk. Eva. issa sur Björk, signora Björk. Grazie. Meta naraw aħna mill-naħa tal- se nkomplu l-grupp taħna li hemm għanijiet din fuq livell dinji imma hemm il-ġuż maquda għal dan ma jistax ikun li nkomplu aħna nisfruttaw l-immigranti fl-Ewropa. It-traffikar tal-armi ridu naraw kif innaqsu wkoll il-traffikar tal-persuni hemm bżonn li naġixxu għal riżultati tajbin. Imma hawnhekk qed narawx qed jiġri l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel żball ma jistax ikun li aħna nilqaw l-immigranti bċertu dinjità. Hemm bżonn li l-affarijiet nagħmluhom b'mod dinjetus il-kriminalizzazzjoni hija verament tal-biża bħalissa. Iva, grazzi, Signora Bjork, is-sur Mojten minuta. President, l-darbora qegħdin nitkellmu fuq il-patt tal-migrazzjoni globali eh, din hija fantasija utopja u ehm, parlament nisperaw li ehm, nibatu sinjal tajb imma bil-kontra l-ġimma l-oħra il-bira il-gvern tal-Italja id-deċida li ma jaqbilx ma eh, dan il-patt. Hemm numru ta' stati li qegħdin eh, ukoll Izrael, Slovakkja, l-Ungerija, l-Amerika, l-Bulgarija, Repubblika Ċeka Fil-Ġermanja, dawn il-pajjiżi wkoll ma jridux jiffirmawha. Fil-Ġermanja hemm kriżi bħalissa u dawk li qegħdin jgħidu li huma favur ridu jaraw eżattament kif se jsolvu l-problemi li qed jinqalgħu mill-politika ta' Merkel. Hemm ħafna problemi f'dan il-patt eh, ma nist dan huwa fake news ejja eh, dan il-pat li se jġib suwiċidarju inwaqfuh. Grazzi ħafna, Sur Mojten, issa, is-Sur Vilimski. Grazzi, President, Sinjuri. Ġurnata tajba, qed tibda illum. Pajjiż ieħor eh, li qed jgħid li mhux qed jaqbel mal-patt. Il-bira eh, kienet l-Italja U issa qed nara laqas l-Awstrija, il-Polonja, l-Repubblika Ċeka, l-Awstralja, Slovakkja, Slovenja. Il-numru kompli eh, jikbar, jikbar dawk li mhux qed jaqblu mal-patt araw ftit l-intenzjoni mhux huwa patt tal-ġnus maquda qed nitkellmu fuq il-paċi sigurtà nuqqas armamenti id-dritt tal-bniedem, ħbiberija għalhekk edem il-ġnus maquda il-post fejn jiltaqgħu in-nies imma il-ġnus maquda mhux il-lan tagħhom li jisolvu l-problema tal-immigrazzjoni u jneħħu l-prerogattiva tal-parlamenti nazzjonali, din hija ġurnata Dan huwa pat ħażin mhux tajjeb u ħafna iktar pajjiżi qed jgħidu dan u nispera li n-numru tal-pajjiżi jkompli jiżdied. Grazzi ħafna sur Vilimski issa il-kollega Vert, grazzi ħafna President. Jiena. Sinjura Mogherini, inti tkompli tissorprendini meta tgħid li dan ma jirrappreżentax xi impenn mandatorju għall-Istat <laughs> jekk naraw li wara erba snin se jkun hemm reviżjoni biex naraw min ikun segwih il-patt jew le. B'din il-kelma maġika ġdida li qed nużaw integrazzjoni u ma nsibu eh, imkien li l-immigranti jerġgħu jintbatu lura, rridu naraw l-Konvenzjoni tar rifuġjati eżattament x'tistipola. Jiġifieri li r-rifuġjati għandhom jintbatu lura meta f'pajjiżhom ikun hemm il-paċi. Għalhekk aħna ma nemnux li l-integrazzjoni għandha tieħu l-post tar-ritorn dan il-pat globali qiegħed jeddet ħafna pajjiżi Ewropej u ħafna pajjiżi femu dan għalhekk mhux qed jiffermaw għalih. L-immigranti stess minn dan il-patt mhux se jkollhom futur aħjar u Grazzi ħafna sur vot jgħid il-President issa Sinjura Korazza Bilt. Grazzi ħafna President, Viċi President Mogherini. Dan il-patt eh, globali ta' immigrazzjoni huwa importanti għax Eh, jirrikonoxxi l-fatt li għandna bżonn risposta u solidarjetà fuq livell dinji u l-pajjiżi li huma iktar stana jridu jaraw x'inhu huma eh, eh, il-responsabil tagħhom li jagħmlu il-risistematizzazzjoni tagħhom. Trump u stati membri wkoll li l-om oqodu f'pajjiżkom mhix soluzzjoni għax m'hemm l-ebda stat li jista' isib il-kaptu tal-immigrazzjoni waħdu. Kooperazzjoni fuq livell dinji biex ikun immigrazzjoni legali. Aħna bil-forsi rridu naħdmu mal-pajjiżi terzi prevenzjoni biex niġġieldu kontra traffikar u anki għar-ritorn huwa kruċjali li ninvestu fil-Afrika eh, kont fin-Niġer jien u rajt eh, x'qed jiġri aħna qed insalvaw il-ħajjiet tan-nies, qegħdin niġġieldu kontra traffikanti, qegħdin nagħtu lajnuna finanzjarja. U għal Pepe il-mikrofonu tal-kelima jinqata'. Grazzi ħafna, korazza bil il-President. Issa, Is-sur Nidemule. Dan il-patt globali għall-immigrazzjoni huwa kontribuzzjoni importanti biex insibu risposti għal problema tal-immigrazzjoni dan jagħti kuntest ta' regoli ċari li jiddefinixxu u jikkonfermaw id-dritt tal-bniedem, id-dritt li għandu l-bniedem għall-azil, hija verament ħasra li ċertu stati tal-Unjoni Ewropea qegħdin jgħidu li mhux se jiffirmaw il-patt. Dawk li ma jilqawx, dawk li ma jaċċettawx, ikunu qegħdin jalqu għajnejhom għal problemi tal-immigrazzjoni. U għalhekk il-problema se tibqa' magħna dan jagħmluh għax jistgħu jiggwadanjaw kapital politiku. Hija xi ħaġa inumana, xi ħaġa li se jkollha konsegwenzi fuqna lkoll. Aħna hemm bżonn naġixxu kontra r razzismu Iva, grazzi ħafna, Sur Nida Muller, issa s-sur il-kollega Fitto Iva, grazzi ħafna, Sinjura Mogherini għalet li dan il-plat globali mandux e, mhuwiex eh, ġuridiku ma jorbotx mhux vinkolanti imma f'Marrakesh se jkun hemm eh, konferenza kbira fejn li nitkellmu fuq dan kollu. Naf l-immigrazzjoni, mill-politika immigrazzjoni fallit ħafna ma fuq dan hemm negozjati politiċi fuq dawn. U aħna ma nistawx nipparteċipaw fejn inċertezza kompluta u qegħdin nitkellmu biss azzjoni politika li l-edeja tagħha hija li nkomplu fit-triq il-ħażina. Jiena smajt il-kollegi li qalu li l-Italja irtirat minn dan. Imma l-Italja ilha titkellem fuq dan imħabba Giorgia Meloni li qed li titkellem fuq dan. Fil-situazzjoni mhix mhix ċara Alek Salvini qal li m'għandniex immorru Marrakesh u il-President tal-Kunsil qal bil-kontra. Aħna se naħdmu b'deċertu deċiżjoni, anzi aħna rridu li l-Italja u nkomplu naħdmu l-Italja ma tipparċipax. Grazzi issa l-kollega Borgesio, grazzi President. Jiena Papa Francesco ħani kwota mux il-Salvini li qal li, li, li qal iġifiri eh, tkellem fuq l-identità kulturali. Imma wissieħ il-Parlament Ewropew apparti iġifiri li nilqaw l-immigranti hemm għandhom drittijiet ta' ċittadini li jmorru f'pajjiżhom. Skont il-Tajjani qed nitkellmu fuq xi Marshall Plan hawnhekk. Hawnhekk Eh, il-sovrana tal-istati nejdu li rridu neħdu xsiba bat nitħlu f'patti bħal dawn jina nemmen li. Emżon nerġaw lura għal min jaf xinu l-Europa pal Papa Francesco. jina kieku ma kienx għal dan il-Papa Francesco kont nifirmaħ kieku il-pat Ġifiri, il-gvern tal-Italja jaf xinu ma l-problemi ta' min qiegħed jaħrab il-persekuzzjoni. Imma ma jistax ikunu nħallu li dawn l-immigranti jibqgħu jiġu kummerċjalizzati. Grazzi ħafna kollega Porgesio. Fa' kollegin Kienge. Issa naddu għal kollega Kienge. Grazzi, President. Jiena, ammur Marrakesh mal-delegazzjoni tal-Parlament il-Global Compact ħares lejn l-immigrazzjoni mill-lenti globali u jagħti kontinwità għax-xogħol li għamilna aħna li nbeda fir-riżoluzzjoni ta' approċċ ħolistiku għall immigrazzjoni kien hemm l-istati membri illi ħaj ħajmlu sabotaċ għal di konferenza l dal-pajizi fuq kollox li l-tijaj li tal-immorru Orban, Salvini, il-mexxejja kollha tal-pajizi illi deċidew jihdu dal-pass ejjew Marrakesh, ejjew miej għaliex jekk inti timblokka dan il-Global Compact tkun qiegħed topponi mhux biss il-possibilità li inti tlaħaq approċċ internazzjonali għall-immigrazzjoni, imma tkun qed kasbar iċ-ċittadini, l-immigranti mhux se jifqu ħajbqgħu ġejjin, iridu nkunu kapaċi nindirizzaw il-kawżi profondi li waslu għall-immigrazzjoni. Din l-ipokrazija tal-gvern Taljan għax mhux kapaċi mbagħad jeħu passi um, u approċ solidari għal problema. Grazzi ħafna il-kollega Kiengen għaddu issa għal Catch DI. U għandi id-doppju tan-nies li jridu jitkellmu milli eh, jippermetti l-ħin, ġivik ma permettilkom xekjoġ madruni l-għanet nibdew bil-kollegi. Grazzi. Jina Għallok li jina konta dikjazzjoni ta' Marrakesh għax ma tirrappreżentax l-opinjoni tiegħi risposta globali laqas biss hija tweġiba. Ħafna pajjiżi diġà tiraw ħafna atturi bħal pereżempju anke għaxar pajjiżi membri ġew irtiraw minna diġi da mhux ftehim ġenerali. Fi Slovenja il-maġġor parti ta' sloveni huma kontra tal-ftehim anke partiti politiċi tkellmu fuq dak li jista' jkun soluzzjoni. It-test tas-sew ħażin għax huwa bbażat fuq suppożizzjonijiet żbaljati u mhux veru li mhux vinkolanti u vinkolanti x'hekk taqraw sew taraw din ċara jiena kontra dan il-ftehim għaliex eventwalment is-sitwazzjoni ħatmur għal arbieħ u l-Unjoni Ewropea qed tinvesti ħafna iktar flus u sforzi fil-pajjiżi ta' oriġini tal-immigranti mhux tipprova ssalvija l-problema bla. Kollegi ta' kollegi Freund. Danke, Herr Präsident. Ganz offensichtlich haben die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 informazzjoni fuq l-influssi illi insalvaw il-ħajjiet nikkoordinaw l-azzjoni internazzjonali dan illi mhux qegħdin jaqblu mal eh, miegħu fuq dan il jiġifieri ġifiri nies u gvernijiet ġestjoni tal-frontieri koordinata u sikura dan illi mhux qed jintoġob da suppost kien qiegħed joħloq u jaċċerta ċertu stabilità u li r-ritorni jsiru b'mod tajjeb. Signor Tomasic, grazzi, hemm bżonn ta' kompakt globali iva imma ħafna mill-pajjiżi ma jirrispettawx id-drittijiet tal-immigranti għal xiren ta' eluf ta' nies għandhom l-identitajiet jitfalot u ma jkunx hemm kontrolli fuqhom jaqsmu l-frintieri u jiġu fil-punent. Kulħadd jalaq għajnejh u jipperikola lil kulħadd. L-immigrazzjoni trid tkun sikura iva, sikura għall-immigranti u sikura għalina. għandna nies deħlin u ħarġin minn pajjiżna u laqqas biss nafu minn huma jew x'intenzjonijiet għandhom. Il-Compact globali ma intlaħax mill-Iżrael, l-Istati Uniti, l-Awstralja u għatta pajjiżi Ewropej. Dawn il-pajjiżi huma appoġġjati anke mill-pajjiżi ta' oriġini u mhux il-pajjiżi ta' akkoljenza u din ħadd il-problema għar mhux aħjar. Grazzi ħafna, Signor Tomasic. Il-kollega Schulze. Grazzi. Aħna nintemaw li jkun hemm kollaborazzjoni aktar faċli u li kellha tibda ħafna aktar qabel bejn l-istati membri dan il-ftehim globali eh, jista' jwassal għal ġestjoni aktar faċli tal-immigrazzjoni filwaqt li jiddefendi s-sovranità tal-pajjiżi u s-sikurtà wkoll tagħhom Dan huwa ftehim ambizzjuż jekk naqraw il-miri kollha li huma inklużi fih, naraw li qed joffri wkoll soluzzjonijiet illi aħna bejnietna ma rnexxinniex naqblu fuqhom qatt għalhekk ma tistax inti ma taċċettax opportunità ta' din it-tip għaliex aħna ma nistgħux naslu għal riżultati jekk naħdmu għal rieħna. Grazzi l-Onorevoli Scholzes issa il-kollega Epitius. Grazzi. President, dana il-Global Compact tal-immigrazzjoni huwa perikolus jirrikonoxxi d dritt l-ewwel qabel xejn għal movimenti tal-massa u movimenti tal-massa raġunijiet ekonomiċi u jagħti di possibilità lil kulħadd minn pajjiżi terzi kull min jiddeċiedi li jiġi jinvadi letteralment l-Istati Uniti jew l-Unjoni Ewropea u għaqas jagħmilha ċara minnu legali u minnu illegali viżavi dawn l-immigranti dan ħajkollu impatt u l-istati membri allura ma jistgħux jaħarsu il fruntieri tagħhom għaliex miri mhux vinkolanti ta' dan it-tip jistgħu eventwalment isiru vinkolanti, isiru mandatorji. U minħabba d determinazzjoni tax-xellug donnu l-affarijiet hekk ħajmorru ħa tiġi dikriminalizzata l-immigrazzjoni illegali ma nistgħux naċċettaw dan it-test. Grazzi ħafna is-sur Epitideos u issa nagħlaq il-proċedura keġġilaj neġran il-kelma lill viċi President Mogherini. Grazzi ħafna President nisħaq il-fatt li jien hawnhekk qed nitkellem f'isem il-Kummissjoni sta għall-Presidenza Awstrijaka li tesprimi pożizzjoni tal-Kunsill. Il-Kummissjoni għandha pożizzjoni ċara fuq il-Global Compact dan huwa l-aktar dan huwa riżultat ta' proċessi li bdejna aħna l-Ewropej tlabna sħubija, tlabna qafas globali biex flimkien għabbażi ta' dak li fil-fatt ġabdejna nagħmlu mal-kollegi Afrikani, Azjatiċi, Amerika Latina, Skużani, Sinjor President, diffiċli jekk ikolli xi ħadd ħdejja qed jitkellem ma nistax nitkellem jien, ma nistax nikkonċentra. Grazzi. Mela aħna bdejna dal-proċess fil-ġnus maquda biex ikollna sejn politiku mhux legalment vinkolanti għal sħubija x'aħna l-Ewropej ħassejna tard fl-2015 l-opinjoni tiegħi mela inqas wasalna li hemm bżonn ta' sħubijiet mal-pajjiżi t-oriġini transitu destinazzjoni li nappoġġjaw sistema u approċċ komuni sabiex ikun hemm ġestjoni tal-immigrazzjoni li ġieldu traffikanti noffru opportunitajiet u nindirizzaw affarijiet diffiċli wkoll bħal ritorni b'mod effettiv. Il-proċess huwa diffiċli imma huwa rifless f'kompatt illi jibda minn approċċ Ewropew u wasal għal livell globali. Dan il-compact jirrifletti b'mod ġenerali l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u x-xogħol li qegħdin nagħmlu attwalment aħna mal-imsieħba tagħna fuq l-immigrazzjoni u ma' l-UNHCR u l-IOM. Il-Kummissjoni Ewropea ħad tkun rappreżentata f'Marrakesh delegazzjoni mmexxija mill-Kummissarju Avramopoulos u ħad tkompli taħdem mal-UN u s-sistema tagħhom fuq l-implementazzjoni fuq livell tekniku forsi kif tafu forsi le wara l-konferenza ta' Marrakesh ħajkun hemm votazzjoni fil-Assembleja Ġenerali fejn l-Istati Membri tal-UN ħajvotaw. Imma kummissjoni ħad tkompli taħdem mal-sistema tal-UN mal-imsieħba tagħna eh, globalment sabiex nimplementaw din l-aġenda għaliex rajna li fl-ewwel snin tax-xogħol li għamilna mod ġenerali kif għandna fil- Eh, Global Compact qegħdin naraw ir-riżultati wara għalhekk nibqgħu naħdmu f'din id-direzzjoni. Ninvestu fil-Global Compact u għal għafas kooperattiv mhux vinkolanti li jgwida l-ħidma tagħna fid-deċenji illi jmiss. Vielen Dank, Frau <coughs> Kommissarin Mogherini. Es spricht nun Grazzi ħafna Kummissarju Mogherini, is-Sur Statler. Signora Statler, grazzi rappresentanti u li rafali membri. <clears throat> Dana kien kiena diskussjoni interessanti u utli fid-dawl tal-konferenzi li ġejjin u naġenet u nisħaq fuq dak li qed qabel il-immigrazzjoni ma' ġenerali ma' speċifiku kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ħajibqgħu għolin fuq l-aġenda tal-kunsilli tal-presidenza u għalhekk aħna ħankomplu nikkontribwixxu għal dan il-għan nixtieq nirringrazzjakom talli qsamtu magħna d-dubji l-mistoqsijiet it-tħassib tagħkom kif ukoll dak l-idea tagħkom f'dan ir-rigward grazzi grazzi ministru qed beck Wasalna fit-tmiem ta' din id-diskussjoni u ngħaddu issa għal mistoqsija orali dwar is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità. Es beginnt als Verfasserin die Frau Kollegin Ferrer. Nibdew l-ewwel grazzi President. Qed nitkellmu llum fisem iktar minn 46 miljun mara b'diżabilità li huma 16.6% tal-popolazzjoni totali tal-Unjoni Ewropea. Issa permezz ta' dan id-dibattitu ħanamluhom iktar viżibbli u hemm bżonn li jkun jafu li huma jistgħu jeżaġitaw id-drittijiet tagħhom li huma qabel xejn huma bledmin u mhux nies li jiddefinihom id-disabilità tagħhom ma jridux ikunu hekk, huma għandhom istess problemi tan nisa l-oħrajn huma ħbieb, ommijiet, bħal kulħadd u għalhekk kruċjali wkoll il-kontribut li jistgħu jagħtu għalhekk għandu jkun hemm promozzjoni tagħha din. Illum b'dan id-dibattitu noħolqu kuxjenza pożittiva fuq id-diversità u ħanippermettu li l-kultura tad differenza tagħti iktar vantaġġi soċjali li titwettaq għax dawn in-nies kuljum għandhom din l-isfida li huma inviżibbli n-nies li ma jarawx ma jisimgħux li jgħixu differenti in-nisa b'diżabilità huma nisa li s-soċjetà teskludihom u bosta drabi dawn huma ostakli mentali li jagħmluhom inviżibbli u jiġu ġenerati allura ħafna ehm, diskriminazzjonijiet u ostakli f'ħafna setturi fil-pajjiżi kollha. L-edukazzjoni pereżempju li kulħadd ikun jista' wkoll jagħti sem fis-soċjetà u jipparteċipa fiha. din l-esklużjoni ma tistax tkompli x-xogħol u l-edukazzjoni jdu jkunu aċċessibbli huma l-istrumenti illi jaqduna fis soċjetà u jippermettulna nipparteċipaw huma biss 18.8% tan-nisa b'diżabilità li huma impjegati fl-Unjoni Ewropea ħafna inqas mill-irġiel u l-bqija tan-nies mingħajr diżabilità. Hemm bżonn nitkellmu wkoll dwar <coughs> it-tagħlim diġitali għaliex ħafna minn daw in-nisa għandhom iżjed minn 60 sena, allura tagħmel distinzjoni wkoll għal nisa xjuħ b'diżabilità. U ma jistawx jibqgħu daw fil-marġini ta' kollox. Irridu niggarantixxu s-suffraġġju attiv u passiv ta' dawn in-nisa u f'dan ir-rigward ukoll fi Spanja biddilna u għamilna emendi leġislattivi sabiex ninkluduhom. Aħna irid ikollna politika attiva u pubblika sabiex inkissru l-ostakli kollha li jeżistu għad diżingwaljanza u nagħtu l permess li dawn in-nisa jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Huwa minnu li 8 ta' Novembru għallunna illi fil-Kummissjoni ftemu illi jgħaddu wkoll koll dal tal-aċċessibilità li huwa ħafna iktar milli kellna qabel. U dan kollu li tisir fil-formati kollha, fil-lingwi kollha, fil-possibilitajiet kollha. In-nisa Eh, b'diżabilità pereżempju jkollhom diffikultà biex jagħmlu ċertu testijiet ginekoloġiċi biex ikollhom servizzi ta' appoġġ tal-maternità, tal-protezzjoni tas-saħħa. Hemm bżonn inkisru dawn ehm, l-ostakli kollha u n-nisa b'diżabilità rridu nagħmluhom protagonisti u qed nitkellmu wkoll fuq id-dinjità, irridu nkissru s-silenzju in-nisa b'diżabilità Ibbatu wis mis-silenzju waħda minn kull tliet nisa b'diżabilità ħajkollha eh, ħatkun vittma tal-vjolenza eh, u diżugwaljanza tal-ġeneru. U anke pereżempju l-isterilizzazzjoni forzata, l-abort sforzat, id-dritt għall maternità dan kollu huwa diskriminazzjoni u trattament inuman fuq dawn in-nisa b'diżabilità għalhekk qed ikollna indikaturi ta' diżabilità tal ġener u wkoll sabiex nkunu nafu eżattament x'inhi s-sitwazzjoni. Nalaq ngħid li artiklu 5 tal-miri tal-iżvilupp sostenibbli kienet titkellem dwar li jagħti s-seta fidejn in-nisa u għalhekk jekk inti tagħti s-seta anke lin-nisa b'diżabilità tkun qed tagħti seta lill-umanità jridu jkunu kollhom id-dritt li jgħixu li jipprokreaw. Jiena ħabiba tiegħi qalb li għatli għandi għahed diżabilità imma għandi ħafna abilta, abiltajiet differenti bħal bnedmin kollha. Issa, naħseb illi m'hemmx fejn daw iridu jqogħdu jispjegaw ruħhom iżjed għandhom jkun jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna senadu l-kelma lill-Kummissarju Tissen. Grazzi President, onorevoli membri tal-Parlament id-drittijiet fundamentali tkabbir inklusiv u l-ġustizzja inklusiva huma fil-qalba ta' din il-kummissjoni aħna qegħdin naħdmu biex naċċertaw li ħadd ma ehm, jingħata l-ġenb u nirringrazzja lis-sinjura Staras Ferraħut illi eh, għamla din il-mistoqsija fuq is-sitwazzjoni tan nisa b'diżabilità. Il-Kummissjoni ħadet inizjattivi leġislattivi importanti sabiex issetta l-partiċipazzjoni tan nies b'diżabilità fis-soċjetà u tippromovi wkoll ugwaljanza tal-ġeneru. Żewġ eżempji. L-att ta' aċċessibilità Ewropea li hemm ftehim proviżorju bejn il-kolleġislaturi għandu t-tir illi <clears throat> fost l-oħrajn jaġixi bħala pont għal eh, diviżjoni diġitali u jippermetti wkoll lin-nisa sabiex ikunu jistgħu jilħu iktar bilanċ bejn ix-xogħol tagħhom u l-kura li jagħtu. <coughs> Illi ma jkunx hemm iżjed distak fil-pagi u l-pensjonijiet bejn nisa u irġiel. Intlet mistoqsijiet li restaqtu issa ħanwiġibhom. kemm l-istati membri kollha l-unjoni ewropea impenjata li timplementa il-konvenzjoni tal-un fuq id-drittijiet tan-nies b'diżabilità l-istrateġija diżabilità tal-unjoni ewropea hija l-istrument ewlieni biex tappoġġja dawn in-nies tal-2020 u apparti minn sforzi iktar wiesgħa taħt l-istrateġija 2020 sabiex noħolqu tkabbir inklusiv li u sostenibbli fil-fatt parteċipazzjoni sħiħa ekonomika tan nies b'diżabilità hija essenzjali sabiex jintlaħqu l-miri tal-istrateġija ewropea 2020 il-kummissjoni attwalment qiegħda tħejja l-evalwazzjoni tal-istrateġija ewropea għad-diżabilità u l-evalwazzjoni ħadd tkun qed tindirizza l-aspetti kollha tad-diżabilità fosthom b'mod partikolari sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal b'diżabilitajiet u l-isfidi illi jeżistu minħabba diskriminazzjoni intersettorjali ovvjament bħala parti mill preparamenti tagħna nkunu qegħdin nikkonsultaw ma' kemm jista' jkun stakeholders u nieħdu konsiderazzjoni l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew par riżoluzzjoni tas-sena li għaddiet fuq l-osservazzjonijiet konklużivi min-naħa tal-Kumitat tal-UN. Issa għandna bżonn ta' dejta affidabbli u preċiża biex ikollna politika eh, tajba. Aħna niġbru d-dejta u din id-dejta tippermettilna bażi oġġettiva sabiex nidentifikaw diskriminazzjoni intersettorjali. Id-dejta tagħna turina pereżempju illi fil-qasam tar riskju tal-faqar u l-impjiegi n-nisa b'diżabilità huma żvantaġġati meta mqabbla ma' irġiel b'diżabilità u fil-qasam tal-edukazzjoni naraw mill-banda l-oħra perċentwal ikbar ta' subim b'diżabilità li jitilqu kmieni mill-iskola milli bniet b'diżabilità li jitilqu kmieni aħna nagħtu appoġġ lill pajjiżi msieħba wkoll sabiex tejbu l-ġbir tad-dejta segregata bil-ġeneru u diżabilità. Hemm ukoll obbligu li jkun hemm analiżi tal-ġeneru għal kull proġett u programm. Imbagħad qed tagħmel il-Kummissjoni allura biex tippermetti parteċipazzjoni tan nisa b'diżabilitajiet fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-kollega tiegħi Kummissarju Jurova ħarġet stqarrija fuq il-parteċipazzjoni tan nies b'diżabilità f'elezzjonijiet Ewropej fil-plenarju tal-Parlament Ewropew fil-5 ta' Lulju ta' din is-sena u qalet x'inhuma r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' fi frar 2018 li tindirizza u tippromovi l-iskambju tal-aqwa prassi sabiex inżidu u nagħmlu promozzjoni tad drittijiet elettorali għal gruppi inqas rappreżentati fosthom minn nies b'diżabilitajiet. Din il-ġimgħa fis-26 u fis-27 ta' Novembru aħna iddedikajna il-kollokju manwali ta' drittijiet fundamentali demokrazija tal-Unjoni Ewropea inkluż il-promozzjoni ta' parteċipazzjoni wiesa' bħala kundizzjoni għal soċjetajiet demokratiċi inklusivi fl-aħħar nett xtaqt ngħid illi id-direttiva fuq l-aċċessibilità tal-websites ta' setturi pubbliċi bekk ħankomplu aħna naċċertaw l-aċċessibilità ta' informazzjoni maħruġa minn entitajiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea kollu kemm dwar il-parteċipazzjoni pubblika u l-elezzjonijiet. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kommissarin Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa għal minuta u nofs. Il-kollega Kozlowska. Grazzi ħafna President, Sinjura Kummissarju, Sinjuri, l-ewwel qabel kollox nifraħ lill-awtur ta' din eh, din il-mistoqsija fuq din il-punt għandna 80 miljun eh, persuna b'diżabilità fl-Ewropa, 46 miljun minnhom huma nisa u ftit minnhom biss jaħdmu. 16% ħafna minnhom eh, huma nisa li jieħdu ħsieb in-nies b'diżabilità normalment dawn jammontaw għal 80% fil u dawn qegħdin ibatu għalfejn dawn in-nisa e, b'diżabilità ma tantx isibu xogħol m'hemmx regolamenti sabiex dawn ikunu indipendenti e, dan e, lilin mill-flus u talent u l-kompetenzi imma hija għad-dinjità ta' dak li jkun li inti tkun indipendenti u li anke jkollok ħajja soċjali u ekonomika. It-teknoloġija moderna illi tissemma f'din ir-riżoluzzjoni tagħti opportunitajiet lil persuni b'diżabilità sabiex ikunu indipendenti indipendenti. Sinjura Kummissarju, jiena nemmen illi aħna għandna nimplementaw il-Konvenzjoni tal ġinus Magħquda fuq il-persuni b'diżabilità kif ukoll l-Istrateġija Ewropea fuq il-persuni b'diżabilità. Jiena nappella lill-Kummissjoni u anke l-Istati Membri sabiex jimplementaw eh, dan kollu anke dan id-disinn universali u l-użu aħjar tal-teknoloġija diġitali kif ukoll ta' żviluppi mediċi sabiex id-dinjità tal-persuni b'diżabilità irġiel u nisa tkun tista' tiġi garantita. Grazzi ħafna. Lill-kollega issa ħanaddi kelma kollega Blinkevičiūtė. Grazzi ħafna il-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u drittijiet nisa huma affarijiet li aħna għandna nindirizzaw mhux biss għaliex mhux biss fid-dawl tal-ġurnata Ewropea għall persuni b'diżabilità, imma dan nagħmluh kuljum flimkien mal-Kummissjoni u anke l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil dawn il-persuni. Aħna fl-Ewropa rridu nippromovu l-drittijiet soċjali, però ma naqqasniex din eh, diskriminazzjoni kontra dawn il-persuni fejn għandax taqsam il-ħidma eh, u anke l-ħajja tagħhom ta' kuljum, il-ħajja soċjali, drittijiet soċjali, dawn huma sposti għal ħafna iktar riski ta' esklużjoni soċjali kif ukoll faqar, nisa b'diżabilità ma jistgħux jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol jew inkella jkollhom ħajja indipendenti b'tali mod li jkollhom id-dħul ekonomiku tagħhom u anke jikkontribwixxu għas-soċjetà huma mhumiex imħallsa biżżejjed u fuq il-pensjonijiet u anke l-benefiċċji dawn mhumiex biżżejjed il-problema hija li m'għandniex biżżejjed informazzjoni u anke dejta biex aħna nkunu nistgħu nifhmu din il-kwistjoni b'mod partikolari fuq is-suq tax-xogħol u jekk ma jkollniex informazzjoni bħal din ma nistgħux insolvu problemi ta' diskriminazzjoni għalhekk il-Kummissjoni hemm bżonn li jkollha allokazzjoni għal dan it-tip ta' eżerċizzju. Grazzi ħafna is-Sinjura Blinkeviċ u tesa ħana dil kelma lis-Sinjura Vizjevska. Grazzi ħafna President. Sinjuri. Illi inti tkun sensittiv eh, u tagħti każ il-problemi għal nies b'diżabilità eh, narawha ħafna fil-ġurnata Ewropea dwar il-persuni b'diżabilità u din hija ipokrezija għaliex dan id-dialogu qed isir biss fid-dawl ta' din il-ġurnata hawnhekk fil-Parlament Ewropew dawn għandhom jingħataw appoġġ, għandhom jingħataw l-għajnuna għall edukazzjoni sabiex anke ikunu jistgħu jgawdu l-kultura għalfejn qegħdin nieħdu din it-tip ta' azzjoni ta' darba biss dawn l-attivitajiet għandhom isiru b'mod permanenti b'tali mod li jippermettu lil dawn il-persuni li jgħixu ħajjithom b'ċerta dinjità hija ħasra illi f'dan id-dokument u jiena qed ħares lejn il-xellug ta' din l-awla hawnhekk qed jiżdied diskors dwar il-ġeneru ma naħsibx li din hija xi ħaġa tajba jinqata' il mikrofon tal-kelliema issa ħa ngħaddi l-kelma lis-sinjura metz li qiegħda bil-qiegħda x'imkien ieħor grazzi President, eżis kollegi, aħna verament eh, nirrispettaw dawn il-konvenzjonijiet fuq il-persuni b'diżabilità le għaliex teżisti din id-diskriminazzjoni speċjalment kontra n-nisa li għandhom diżabilità kemm fil-edukazzjoni, fuq suq tax-xogħol u anke fl-iżvilupp personali tagħhom. Kulħadd għandu d dritt li jkun kuntent, kulħadd huwa intitolat għal kuntentizza u li anke li jgħix ħajja indipendenti. F'dinja fejn l-sesswalità m'għadix eh, tabu u eh, dak li jkun jista' jgħix il-sesswalità tiegħu u fejn le tfisser le id-dritt tal-familja, id-dritt li inti tiżżewweġ u li tgħix mal-imsieħeb tiegħek in-nisa b'diżabilità ħaqhom l-għajnuna tagħna u l-appoġġ tagħna hawnhekk mhux qegħdin nippruvaw nitħassruhom lil dawn in-nies dawn huma drittijiet fundamentali grazzi ħafna lis-sinjura metz issa għall-minuta sinjura pimenta lopez grazzi president l-unjoni ewropea ma tistax eh, ma tappoġġax il dawn in-nies dawn huma nisa li huma diskriminati kważi d-doppju il-politika mhijiex favurihom eh, anke l-investiment fl-edukazzjoni fl-appoġġ soċjali ma nistgħux nibqgħu mixjin lura id-drittijiet bażiċi mhux qegħdin jingħataw lil dawn in-nies b'diżabilità fuq l-aċċess għax-xogħol għall-edukazzjoni għat-taħriġ vokazzjonali il-ħarsien mill-esklużjoni soċjali u anke l-faqar in-nuqqas ta' riżorsi umani anke ta' settur pubbliku li ma jippermettix li dawn in-nies jistgħu jkunu inklużi kif suppost l-aċċess għat-terapija limitazzjonijiet ta' mobilità kif ukoll l-aċċess għall-isport u l-kultura dawn kollha fost ħafna oħrajn e, fuq lista li għandu jingħata risposta mis-settur pubbliku għalihom. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Sojdrova. Grazzi ħafna tal-li il-kelma, Sinjuri. Meta dawn il-kondizjoni tugwali għal-nisa b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol u anke mill-lat mediku dawn għandhom ikunu fatti. Però fil-verità din mhix ir-realtà. Nisa b'diżabilità ħafna drabi jintaqgħu ma' problemi biex ikollhom aċċess għal kura medika, kura komuni u anke kif ukoll għal aċċess ta' affarijiet oħra din l-abbozz ta' riżoluzzjoni fiha tinkludi numru ta' sfidi li eh, n-nisa jiltaqgħu magħhom u anke eh, qed toħloq attenzjoni għal dawn il-problemi u nittama li l-istati membri jieħdu din l-opportunità sabiex jagħtu servizz aħjar però ikolli nsemmi li hemm numru ta' affarijiet li jiena ma naqbilx magħhom pereżempju r-rakkomandazzjoni għall-adozzjoni tal-konvenzjoni ta' istanbul jiġifieri li tinkludi s-saħħa riproduttiva u sesswali għal nies transgender ma naħsibx illi dan mhuwiex lok illi dan mhuwiex il-post li tkun imsemmija xi ħaġa bħal din f'riżoluzzjoni bħal din. Grazzi ħafna issa Sinjura Sojdrova issa kollega Benifej li mhux qiegħed hawnhekk u għalhekk nistgħu nimxu mod dirett għal catch DI. Ħanaddi l kelma lill-ewwel kelliem. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Pragmatika mesa po dis-sizidisin jadi. Grazie ħafna, President. Dan id-dibattitu dwar il-persuni b'diżabilità nisa. Qed naraw kemm din hija kwistjoni prinċipali għall-Unjoni Ewropea. Nisa li għandhom diżabilità dan is-suġġett mhux sempliċement marbut mad-diskriminazzjoni imma hija xi ħaġa li taffettwa lin-nisa kollha u naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq quddiem nett ta' kwistjonijiet bħal dawn sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa u l-igwaljanza bejn il-ġeneri għandha dejjem tibqa' prinċipju ċentrali fil-ħolqien ta' politika mhux biżżejjed li jkollna d-dikjarazzjonijiet u ħafna kliem għandna bżonn eh, l-azzjoni u l-kummissjoni għandha timpenja ruħha li se jkun hemm implementazzjoni ta' leġiżlazzjoni favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jekk l-istati membri jiksru dan il-prinċipju mela għandu jkun hemm prezz xi jitħallas u hekk verament ikollna Eh, ugwalenza bejn il-ġeneri. Grazzi, Sur Kristoforu. Issa il-kollega Stevens. Grazzi, President. Kollegi, lina naħa nibda billi nirringrazzja l-awtur talli qed din ir-riżoluzzjoni quddiem eh, il-Parlament. il parlament din it-tip ta' diskriminazzjoni minħabba d-disabilità tagħhom għandhom iktar eh, tlieta jew ħames darbiet iktar ċans illi jintaqgħu ma' vjolenza sesswali minn nies oħrajn li m'għandhomx din it-tip ta' diżabilità dan it-tip ta' żvantaġġ mhumiex rappreżentanti biżżejjed rappreżentati biżżejjed fuq is-suq tax-xogħol lanqas fil-politika u jħossuhom esklużi esklużi mis-soċjetà Jiena nilqa din l-istrateġija tal-2030 kontra d-diskriminazzjoni u nittama illi aħna din dejjem nibqgħu niġildu favurija dawn in-nies anzi dawn għandhomx biss ikunu kliem imma anke għandna nsegwhom eh, bl-azzjoni. Grazzi ħafna sabiex nagħlaq il-catch DI il-kollega Marias. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi dibattitu wara illi iva hemm diskriminazzjoni kontra n-nisa b'mod partikolari dawk li jsofru minn xi diżabilità. U ma naħsibx li hemm għalfejn inkomplu ngħidu dak li hu ovvju. Għandna l-ġurnata globali għall persuni b'diżabilità f'Diċembru u għalhekk Anke fid-dawl ta' dan hemm bżonn li aħna noħolqu kuxjenza dwar dan u anke nieħdu azzjoni qed nitkellmu hawnhekk fil-Parlament Ewropew għandna CPRD, għandna l konvenzjoni tal-ġnus Magħquda illi qegħdin nirrispettaw u rridu nirrispettaw huwa ċar illi hemm diffikultajiet eh, fl-aċċess għas-suq tax-xogħol b'mod partikolari fil-Greċja għaliex fil-Greċja hemm diskriminazzjoni kbira minħabba il-rounds ta' austeritajiet wieħed wara l-ieħor illi ħoloq sitwazzjoni għar għal persuni b'diżabilità u għalhekk għandna bżonn insibu soluzzjoni. Grazzi ħafna lis sur Marija s'issa għal għalaqna l-proċedura KGDI u għalhekk sanaddi l-kelma lura lill-Kummissarju Tyson. Thank you, Mr. President. Honorable Members of Parliament. Grazzi ħafna, President, membri, onorevoli, dan id-dibattitu għal darba oħra ħareġ ir-rilevanza tal-approċċ eh, tagħna fuq kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri kif ukoll dibattitu favur in-nies eh, b'diżabilità. Dawn it-tip ta' opportunitajiet ugwali u anke l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità dawn huma l-prinċipji fil-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali li adottajna il-sena li għaddiet mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx dubju illi l-kontribut tal-Parlament Ewropew matul dawn l-aħħar snin se jkun rifless fil-kontenut u l-istruttura tal-politika Ewropea marbuta ma' persuni b'diżabilità il-kummissjoni qed taħdem favur l-inklużjoni ta' dawn in-nies u anke tal-organizzazzjonijiet illi jirrappreżentawhom f'din ir-riflessjoni jiena nistenna illi l-parlament ewropew kif ukoll l-istati membri jkunu alleati b'saħħithom biex jimplementaw il-konvenzjoni tal-ġnus magħquda għal persuni b'diżabilità grazzi għal darb'oħra president grazzi lill-kummissarju tyson issa nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu kellna dikjerazzjoni bi 500 mill-2018 u l-vot se jittieħed illum So, ich unterbreche. Tajib, mela, ħana ġurnaw il-seduta sal-bidu tal-vot. Grazzi.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

Busuttil. Chers collègues, nous allons commencer. Kollegi, joġobkom, poġdu bil edha ħalli Grazie ħafna, kollegi, jek joġobkom u waqt li intkom qed tieħdu postkom nixtieq ngħidilkom għandna l-pjaċir li hawnhekk nilqgħu delegazzjoni ta' Maġili Oli id-dispeċini li forsi pronunċati għaj miex tajba, delegazzjoni hawnhekk Brussell biex tipparteċipa fis-seba' konferenza ta', in, ta kooperazzjoni interparlamentari mit-Taġikistan. Merħba eh, din il-konferenza importanti ħafna biex intejbu nsaħħu l-kollaborazzjoni eh, ta' bejnietna unur għalina li qegħdin hawnhekk fil-qalba ta' demokrazija Ewropea biex nuru pluralizmu, demokrazija, il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u fissem il-Parlament Ewropew. Sinjuri, jekk joġobkom eh, nixtieqkom tassew konferenza tajba ħafna u eh, soġġorn eh, sabiħ ħafna hawnhekk fl-Ewropa. Issa. Je vous en parlerai personnellement, monsieur. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Oui, oui. Mela tajjeb ħafna Iva, rajtkom, rajtkom Iva, rajt il kulħadd u rajt is-sinjura wkoll. Iva, Iva, Iva, fimtek. Um, Sinjura Ward, int għandek problema tajdli u ta' interpretazzjoni wkoll hekk qed tajdulu x'vera. Għandkom diffikultà? Madam Ward? Signora Ward għajd li qed tisma' l-interpretazzjoni? Yes. Yeah, okay. Thank you very much. Um, in the context of today Kollegi, fil-kuntest ta' dak illi ġara illum rigward il-Premju Nobel, l-Unjoni kienet rebħitu jiena xtaqt ninformakom illi l-bieraħ Fit-28 ta' Novembru kien is-seba' anniversarju tal-Dikjarazzjoni ta' Brussell. Weda ta' paċi iffirmata hawnhekk f'din il-Kamra fil-Parlament Ewropew taħt il-patronċini ta' Gianni Pattella illi dak iż-żmien kien l-ewwel Viċi President. Il-weda tagħti azzjonijiet biex tippromuovi il-paċi Definizzjoni universali bbażata fuq kull persuna individwali e aspirata mill-ideat universali ta' dinjità umana, libertà u ugwaljanza. Dawn kollha fil-preamboli tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea konfermata mit-Trattat ta' Lisbona fl-2009. U allura ejja niftakru li l-Unjoni Ewropea i u dejjem se tkun proġett ta' paċi. Nous allons passer au vote tout de suite. Avec le Mela, Iva, nibdaw bil rapport eh, Daltan u il għadin nitkellmu eh, fuq il-votazzjoni nominali għadin nitkellmu fuq applikazzjoni tal-tip ta vetturi Eh, kulħadd ħapostu il-votazzjoni magħluqa. Mela ġiet adottata issa mmorru għar rapport eh, Geringer de Odenberg qegħdin nitkellmu fuq votazzjoni nominali fuq il-kommerċ ta' ċerta merkanzija li tista' tiġi użata għal pini, tortura u kastigi oħra. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. adottata. Issa, mmorru għal-rapport dalli qegħdin nitkellmu fuq azzjonijiet oħra li jiġu mill- eh, eh, implementazzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill din nitkellmu votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa. E, votazzjoni magħluqa. Rapport adottati, Sinjura Dalli kellha intervent. Sinjura Dalli. Jekk jogħġbok, ehm, Iva, malar malar, sinjura er, ehm, Fil-fatt ta' bażi tal-artikolu 59 paragrafu 4 nixtaq nitlob li din il-materja tiġi referuta lil kumitat biex inkunu nistgħu nagħtu bidu għan negozjati interistituzzjonali. Grazzi. Je mets la proposition de la rapporteure au voix. Iva, min ixtiq imur għal komitat, minu kontra, min jastieni, ġiet adottata u għalhekk iva il-kwistjoni marret tal kumitat rilevanti issa mmorru għal rapport Martin fuq is-sobija ta' Samoa u għal ftehim ta' partnerjat votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata. Mela morru rapport Gualtieri eh, nomina tal-Bord ta' Supervizjoni tal-ECB, votazzjoni eh, segreta, votazzjoni miftuħa. Rivati Klu? Grazzi ħafna votazzjoni E, maluqa u l-ħatra tas-sur Andrea Enria ġiet aċċettata. Issa r rapport Rubjal fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond eh, ta' Ġustament Globalazzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ġiet adottata bil-maġġoranza mitluba. Issa rapport Fajjon fuq il-reintroduzzjoni temporanja tal-kontroll fuq il-frontieri tal-frontiera interni Mela, nivvotaw on blok, favur, kontra, astenzjonijiet, se niċċekkjaw, votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Votazzjoni magħluqa. Eh, ġiet adottata. Issa immorru għall-emenda 2 minu favur, kontra, astenzjonijiet, maġġoranza adottata issa emenda 8 favur kontra astensjonijiet votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet emenda 9 favur kontra astensjonijiet adottata emenda 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 40 favur iva niċċekkjaw l-emenda 13 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ġiet adottata mela emenda 40 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 46 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 50 favur kontra astenzjonijiet niċċekkjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma m'għaddietx emenda 20 favur kontra astensjonijiet għaddit issa immorru għall-emenda 51 favur kontra astensjonijiet għaddit naħseb illi għaddit però ħjar niċċekkjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa qegħdin nitkellmu fuq wieħed u 20 de għaddit issa immorru għall-emenda issa 51 li jaqa' u mmorru għal 22 de sa 52 de favur kontra astensjonijiet għaddiet issa emenda 23 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 54 minnu favur kontra astensjonijiet ma' 55 favur kontra astenzjoniet maddiċ 25 favur kontra astenzjoniet għaddit Issa 26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadiet issa immorru għal vot fuq l-emenda 65 ġebet 2 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex issa nivvotaw fuq 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet issa 56 ġebet 3 favur kontra astensjonijiet m'għaddiġ 28 de 57 de favur kontra astensjonijiet għaddiet 56 ċepe 4 favur kontra astensjonijiet m'għaddiġ 85 anzi 58 de favur kontra astensjonijiet m'għaddiġ 56 ċepe 5 favur kontra astensjonijiet deċ u ma 30 favur kontra astensjonijiet ma tantxu ċar morru għal votazzjoni nominali 30 emenda 30 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 59 de favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ issa 31 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ 56 tixtiequ niċċekkjaw fuq 31 niċċekkjaw votazzjoni maluqa Għaddit. Mela, liħor jaqaw. għansi, nivvotaw fuq 56 ċepes 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 60. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 32. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadid 33 favur. Kontra. Astenzjonijiet. għadid Issa 60 favur. Ċepe 3 favur. Kontra. Astenzjonijiet. maddeċ 35 favur kontra astenzjoniet. nċekjaw fuq 35 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit, issa 61 ċepe wieħed favur kontra astenzjoniet maddeċ issa 38 de favur kontra astenzjonijiet Jien għandi naqra dubju aħjar nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa 31 eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet 63 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex issa votazzjoni nominali fuq 64 Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma deċ. Issa nivvotaw fuq 44 votazzjoni nominali wkoll. Mela votazzjoni eh, miftuħa fuq 44. Votazzjoni magħluqa. għaddiet issa 45-66 flimkien votazzjoni miftuħa. Hansis, skużawni tajt il-President, minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet issa 67 favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet 47 favur, kontra. Anzi, dispjaċini, aħfruli tajt il-President insejt 68 mela minu favur kontra astensjonijiet maddiċ issa 47 favur kontra astensjonijiet għaddiet issa 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali fuq tlieta votazzjoni miftuħa fuq l-emenda tlieta. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Votazzjoni nominali wkoll fuq l-emenda 5 favur anzi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Votazzjoni nominali issa fuq l-emenda 6, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa votazzjoni nominali fuq l-emenda 7 votazzjoni miftuħa iva votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa votazzjoni nominali fuq 12 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ġiet għaddiet issa fuq 15 votazzjoni miftuħa aħfruli mill-ġdid qegħdin nivvotaw l-ewwel fuq l-emenda 14 tajt il-President favur. Kontra. Astenzjonijiet se niċċekkjaw rib ħafna allura ħjar votazzjoni nominali fuq 14. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq l-emenda 15 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa mmorru għal vot aħari fuq il proposta tal-Komissjoni il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa adottata u ngħaddi l kelma lis-Sinjura Fajon. Thank you, Chair. Grazzi ħafna, President. Jina nitlob li dil-kwistjoni terġa' tiġi riferuta għal kumitat għal negozjat interistituzzjonali wara regola skont ir-regola 51. Grazzi. Iva, grazzi. Eh, dawk favur l-opinjon ta' rapporter kontra astenzjonijiet ħan verifikaw mod elettroniku. Eh, votazzjoni nominal fuq il proposta ta' rapporter. Eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Mela, se tirritorna għal kumitat biex inkomplu naħdmu fuq. Minajr aktar tfaħir naddu għal eh, votazzjoni nominali għal emenda tlieta eh, rapport ta' Tardell da' votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u din għaddiet ukoll. Bek, temmejna l-ewwel qari u ngħaddu għal paragrafu 2 u 3 Eh, dawk favur, jekk joġobkom kontra, astenzjonijiet u din għaddiet. Issa, il-punt li jmiss il-Cumex Scandal, il-kriminalità finanzjarja u loopholes li hemm fil-qafas legali attwali. Eh, u nibdew b-45 dawk favur, kontra. Anzi, 46 jgħid il-kelim. 47 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela naddu għal emenda erba dawk favur. Ollu idejkom sew, eh, jgħid il-President, dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma tantx nistgħu naraw nagħmlu eh, votazzjoni elettronika wara votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Emenda 5 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Votazzjoni elettronika fuq eh, l-emenda 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni jamaluqa. U din għaddiet. Namlu votazzjoni fuq 16 ukoll fuq emenda 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din għaddit. Issa 17 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ 18 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 19 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 20 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 21, 48, 71 dawk favur. Kontra? Astenzjoniet? Jidir li li maġiċ ċettata pero na votaw elettronikament il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ fil-fat. 22 u 72 fl-imkien dawk favur. Kontra. Astenzjoniet? Maddiċ. 49 favur kontra astenzjonijiet rridu nivverifikaw elettronikament votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Votazzjoni fuq 23 dawk favur kontra Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 50 u 73 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddiet. 51 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddiet. 74 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Maddiċ. 24 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Maddiċ. 52 u 75 flimkien dawk favur kontra astenzjonijiet viċin namlu votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. u din għaddiet 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 54 favur Anzi, eh, għanna niverifikaw 53, tajjeb wis, mela 53 votazzjoni elettronika, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. 54 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 25 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni nominali fuq 26, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. 27 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa emendi 30, 55 u 77, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħ, anzi, waqaw 67 eh, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 29 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 56 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa paragrafu 10 tat test oriġinali dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda 32 eh, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 33 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 31, 57, 79 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ votazzjoni nominali fuq 58 eh, u 80, anzi, kien hemm talba għal għal 31, 57 u 79 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ. Issa ngħaddu għal 58 u 80 flimkien votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. u din għaddiet. Issa votaw fuq 78 eh, jekk jogħġobkom dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Seba' de favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 59 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali fuq 34, votazzjoni miftuħa? votazzjoni maluqa. U din ma tiċ. Votazzjoni nominali fuq 35 ukoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Issa 36 u 60 flimkien dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. 60 u favur kontra astensjonijiet maddiċ. 62 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 63 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 81 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 83 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 84 favur kontra astenzjonijiet ma għandi dubji tiegħi mela nivvotaw elettronikament votazzjoni nominalija miftuħa fuq 84. Votazzjoni magħluqa. Mela din għaddiet. 37 eh, favur kontra astenzjonijiet 38 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet 39 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 40 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 41 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 8 42 u 64 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Dissa 43 u 65 flimkien eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 44 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa votazzjoni nominali fuq 2D, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ma ġiċ atteċċettata 10 favur kontra astenzjonijiet ma ġiġ. Votazzjoni nominali fuq 11, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. maddiċ. 66 dawk favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 67 favur, kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Tlieta d favur kontra astenzjonijiet minix ċerta allura se nagħmlu votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħruqa. U din għaddiet. Mela Naddu għal votazzjoni eh, nominali fuq emenda 12, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ma tiġ. Votazzjoni fuq emenda 13 u 68 favur, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet? Ma tiġ. 14 u 69 flimkien favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 15 eh, votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. U din għaddiet. Issa nivotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm dawk favur, kontra, astenzjonijiet. U riżoluzzjoni għaddiet. Mela bekk wasalna għal votazzjoni fuq l-rwol tal-welfare, tal-uffiċċju tal-welfare tal-żgħażagħ Ġermaniżi tal-votazzjoni numru fuq emenda 5. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa u ma għaddiċ ngħaddu għal votazzjoni fuq it-test l-oriġinali fiż-żewġ partijiet fuq l-ewwel parti tal-vot eh, dawk favur. Eh, u votazzjoni nominali anzi fuq l-ewwel parti Votazzjoni hija U din għaddiet it-tieni parti, eh, votazzjoni nominali miftuħa fuq it-tieni parti tat-test. Votazzjoni hija magħluqa. U din għaddiet ukoll. Issa ngħaddu għal emenda 6 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Emenda 18 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni fuq emenda 7 votazzjoni elettronika votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din maddiċ mela 22 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. U din għaddiet jgħid il-President. Emenda 19, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. U din m'għaddiġ. Votazzjoni fuq 8 de votazzjoni elettronika hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. U din m'għaddiġ. Votazzjoni elettronika fuq emenda 9. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa u din għaddiet emenda 3 u anzi paragrafu emenda 23 dawk favur kontra astenzjonijiet u din m'għaddiġ. Issa, t test oriġinali paragrafu 9 żewġ partijiet eh, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u din għaddiet. Votazzjoni fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddit Emenda 10, eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u din maddiċ. Dak ifisser li rridu nivvotaw fuq il-votazzjoni fuq it-test il votazzjoni fuq it test l oriġinali votazzjoni nominali hija miftuħa, votazzjoni hija magħluqa. U din għaddiet. Paragrafu 11 fuq test oriġinali fit tliet biċċiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa fall-ewwel parti votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa Votazzjoni magħluqa. U din ma tiġ. It-tielet parti votazzjoni nominali għal oħra, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet ukoll. Issa ngħaddu għal emenda 12 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Issa nvutaw fuq paragrafu 13 ta' test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Issa votazzjoni elettroniku fuq test oriġinali tal-paragrafu 14 l-ewwel biċċa votazzjoni nominali miftuħa għall-ewwel biċċa. Votazzjoni magħluqa. u din għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa għat-tieni parti. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. It-test oriġinali għal paragrafu 15 dawk favur kontra astenzjonijiet din għaddit. Votazzjoni nominali għal 13 de votazzjonija miftuħa votazzjoni magħluqa u din ma tiġ. Emenda 14 dawk favur kontra astenzjonijiet ma kienet ċara allura nivverifikaw elettronikament. Emenda 14 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din għaddit. 15 d votazzjoni elettronika votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din maddiċ. Issa, uru idejkom 16 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit anzi nivverifikaw elettronikament. Votazzjoni nominali għal emenda 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Il-test oriġinali ta' paragrafu 22, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Votazzjoni nominali fuq test oriġinali tal-paragrafu 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. Eh, emenda 20 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Minix ċerta, niverifikaw elettronikament emenda 20 eh, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Il-test oriġinali, eh, citation 13, f'żewġ biċċiet dawk favur għall-ewwel biċċa. Favur kontra, astenzjonijiet, it-tieni parti dawk favur kontra, astenzjonijiet. Viċin ħafna. Eh, nivverifikaw it-tieni parti ta' citation 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Maluqa. Ma kien ċerta fil-fatt eżatt imma ddiet. Qed nitkellmu dwar it-test oriġinali jekk ġifiri jiġu ras imbras tgħaddi għalhekk għaddiet. Ovvjament kienet diffiċli biex tara di. Issa ngħaddu għall premessa A, test oriġinali dawk favur l-ewwel biċċa, astenzjonijiet, tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet. Diffiċli wkoll di, eh, nivverifikaw għat-tieni parti eh, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. U din għaddit. Votazzjoni elettronika fuq emenda wieħed, eh, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet. Eh, premessa ċe, eh, tlet biċċiet, erba biċċiet, anzi votazzjoni nominali għall-ewwel biċċa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet, it-tieni biċċa, eh, l-votazzjoni nominali għat-tieni biċċa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u din għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali għal darb'oħra. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Imbagħad hemm ir-raba parti, votazzjoni nominali għal darb'oħra, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa bidejkom emenda 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal premessa E, test oriġinali, vot maqsum, l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Premessa E. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa, votazzjoni nominali fuq premessa F, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Bidejkom emenda 17 daw favur kontra astenzjonijiet Irridu niċċekjawha. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Dan iwassalna għal emenda 2, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa, votazzjoni nominali fuq emenda 3D, votazzjoni miftuħa, votazzjoni Ma Maddiċ. Votazzjoni nominali fuq emenda 4, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet, issa nivotaw fuq riżoluzzjoni sħiħa, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata. Eh, L-Onorevoli Wikström tixtieq titkellem. Iva, grazzi President, jien għandi point of order. Eżis kollegi, jiena nixtieq eh, inneħi ismi minn fuq ir-riżoluzzjoni tal-Komitat eh, tal-Jugendamt, eh, il-test li votajna fuq, eh, mux il-test li votajna fuq, dan imbidel b'mod sostanzjali u jiena neħuli ismi minn fuq il-rizoluzzjoni ta' dan il-tekst. Dan mux il-tekst tiegħi u t li jiena favuri, jek joġobkom. Grazzi. Aħna ħadna nota tal-li ta' dak li jettinna. Issa, nadu rapport ta' Lange u Rubik Eh, fuq WTO nivota fuq riżoluzzjoni sħiħa. Votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa adottata. Mela, naddu għal rapport McAllister, il-rapport fuq is-Serbja tal-2018, paragrafu 7, votazzjoni maqsuma bidejkom l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet, għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa emenda 2 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 31 flimkien favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 favur kontra astenzjonijiet niċċekjawa. Votazzjoni nominali miftuħa. Emenda 8. Votazzjoni maluqa. Madiċ. Emen derba. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti bidejkom favur kontra astenzjonijiet għaddit, ti parti favur kontra astenzjonijiet mm, għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni sħiħa b'votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata dan iwassalna għar rapport test, ir rapport fuq il-Kosovo tal-2018, test oriġinali, paragrafu 4 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet bidejkom emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda tnej favur kontra astenzjonijiet mhux ċara niċċekkjawha emenda tnejn votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa <coughs> Maddiċ. Issa, votazzjoni nominali fuq paragrafu 12, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Votazzjoni nominali fuq test oriġinali ta' paragrafu 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet Paragrafu 42, vot maqsum l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali għat-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. adottata. Naddu issa għal rapport Vajkel, rapport fuq l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja għal-2018. Emenda 7 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ naddu issa għal votazzjoni nominali fuq emendi wieħed u tnejn flimkien votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet Bidejkom minn dabar 14 favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. 15 favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. Nifutaw fuq test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 16 favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. Emenda 17 favur kontra astenzjonijiet ma' deċ. Votazzjoni nominali fuq emenda 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Bidejkom, emenda erba favur, kontra. Dawk favur. Emenda erba kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 18 favur, kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Test oriġinali paragrafu 57 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Le, adottat. Tejti President favur issa t-tieni parti kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet mhix ċerta, votazzjoni nominali miftuħa. Qed niċċekkjaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-ewwel parti ta' premessa E favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tien parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tiet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa emenda 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali, premessa F favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda disa favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa namlu fuq il-votazzjoni sħiħa, votazzjoni nominali miftuħa. Iklu. adopti un pass sans... U dinġi ġiet adottata. Iġifiri, issa rapport ta' sur Fleckenstein fuq l-Albanija għal-2018, paragrafu wieħed dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda seba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Sur Fleckenstein għandu emenda verbali. Għandek il-kelma. Iva. Grazzi. President, għanna emenda verbali, emenda 21a li għandha xtaqsam illi nissa li għandhom li għadhom jgħixu f'żoni rurali u Roma għad għandhom nuqqas ta' aċċess għal sistemi tal-kura u ħafna drabi ma jkunux konxi minn servizzi li hemm għalihom. Allura sejjaħ eh, insejħu l-awtoritajiet biex jassiguraw servizzi aħjar u jassiguraw li dawn ikunu aċċessibbli, abbordabbli u ta' kwalità għal dawn il-gruppi. Hemm xi ħadd li huwa kontra din l-emenda u jekk jogħġbok għajduli Le, m'hemmx 40 persuna mela mmorru għal vot orali. Favur, kontra, astensjonijiet għaddi. Amendment 2, qui est pour? Emenda 2, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Emenda 3, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Emenda 4, favur, kontra, astensjonijiet maddeċ ikolli ngħid. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Votazzjoni nominali miftuħa fuq ir-riżoluzzjoni sħiħa, l-votazzjoni issa miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata. Mela, issa rapport dwar il-Montenegro. Il-rapport tas sur Tanok, emenda ħamsa bidejkom favur kontra astenzjonijiet maddiex, emenda 16 favur kontra astenzjonijiet maddiex, emenda erba' favur kontra astenzjonijiet niċċekjawa. Emenda erba'. Votazzjoni miftuħa. Nivoti klu? Votazzjoni magħluqa. On vote sur l'amendement 7D qui est pour. Emenda 7D favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 1 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 2 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda 3D favur kontra astenzjonijiet maddiċ votazzjoni nominali miftuħa fuq riżoluzzjoni kollha, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U din ġiet adottata ngħaddu issa r-rapport ieħor. Mela, nivvotaw fuq l-emenda tnejn f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa test oriġinali eh, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa emenda numru wieħed, tliet partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet tielet parti votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet Issa test oriġinali eh, premessa ġel l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa eh, premessa L favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa f'żewġ premessa N żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni nominali fuq rakkomandazzjoni sħiħa votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa l-aħħar vot fuq is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità għedin nitkellmu fuq il-Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Igwaljanza tal-Ġenru eh, eh, erba' l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet għaddiet, tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa paragrafu 11 l-ewwel parti. Issa favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet tielet parti favur kontra anzi tieni parti favur kontra anzi votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet ir-raba' parti votazzjoni nominali wkoll Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet issa emenda seba' votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet test oriġinali paragrafu 19 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet votazzjoni nominali għat-tieni parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa paragrafu 20 favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 24 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet Test oriġinali 26 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għandi dubju nivvotaw fuq il-paragrafu 26 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Test oriġinali paragrafu 28 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 35 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 37 tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet tielet parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 45 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa fuq il-paragrafu 45 votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa wara l premessa eh, ġe emenda tnejn votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Iva votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu issa. Għaddiet. Premessa G l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet Premessa akka l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex tieni parti favur. Qed-tieni parti ta' Mela mmorru fuq il-premessa L l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddit. Iva, kena bżonn nipotaw fuq it-test oriġinali. Skużawna l lura għal premessa H kena nipotaw il test oriġinali favur kontra astensjonijiet maddiċ. Niċċekkjaw jekk tridu mela test oriġinali premessa H u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Madiċ. Iva, issa mmorru għal premessa emme votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Iva, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet premessa o emenda erba votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet emenda ħamsa votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa premessa ve l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa emenda sitta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa votazzjoni fuq riżoluzzjoni bi sħiħa favur kontra stensjonijiet għaddiet grazzi ħafna eżis kollegi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 Jekk se tħallu l-kamra, jekk joġobkom ħallu l-kamra bil-kwiet, għax irridu nispiċċaw sassijaw nofs. Grazzi ħafna. Kedves kollégák, megkérem önöket még egyszer nyomatékosan, csendesen, please, leave the room. Kollegi, jekk joġobkom, oħorġu bil-kwiet, ħan nkunu nistgħu nibdew bl-ewwel kelliema tagħna. Jiena nixtieq informakom illi minħabba li għandna ħafna Spiegazzjoni tal-voti rridu nissospendu l laqgħa sa l inqas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 jekk hemm xi kelliema li ma jridux jitkellmu jistgħu jibatu il-kommenti tagħhom bad bil-miktub. Mela nibdew l-ispjega tal-foti, grazzi tal-li għattu kwieti u nibdew fuq eh, l-iskandlu tal kamex u l-loopholes li hemm fil-qafas legali tal-Unjoni. Għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dak li huwa importanti b'din ir-riżoluzzjoni hi li nippuntaw subajna lejn il-pajjiż illi kellu abbuż finanzjarji daqshekk kbir dan il-pajjiż huwa l-Ġermanja, pajjiż daqshekk importanti Eh, huwa skandlu li għandha daqshekk loopholes fis-sistema biex xi ħaġa tiġri dan ifisser il intilfu 55 biljun euro fi 11 jew 12 membru tal-istati membri u dan minħabba kien hemm minħabba li kien hemm avukati diżonesti u nies bankiera diżonesti Kieku setaw il-flus marru fil-Bundesvera. Rridu nbidlu s sistema legali tagħna biex din il-ħaġa qatt ma terġa' tiġri u rridu wkoll namlu kif talab is-sur wasati. Grazzi ħafna, grazzi l-Onorevoli Makovej għal-minuta. Grazzi ħafna. President, il-skandlu Cumex reġa' urina illi fejn l-awtoritajiet idawru eh, wiċċhom il-ġurnalisti jidħlu. Huma skoprew kif 55 biljun euro telqu minant nies onesti li jħallsu t taxxa Għaxar snin damet il-Ġermanja biex tbiddel il leġiżlazzjoni u uh, ma ħalliċ dawn id-dividends fraudulenti jisiru. Franza, Danimarka, l-Olanda u l-Istati membri l-oħra wkoll qed jaffaċċaw l-istess problema ma l-awtoritajiet qed isiru isibu eh, proċeduri diffiċli, burokrazija u r-riżultat pratikament u il-nies li jisirqu minn għandna jibqgħu mingħajr ebda tip ta' kastik. Kamex hija l-ikbar skandlu eh, fl-Ewropa fl-istorja tal-Ewropa u għandna bżonn tweġiba ta' malajr il bira kieku e, qabel illum ħalli naraw min seraq dawn il-flus. Grazzi ħafna issa fisem li sijar l-onorevoli Ruana Lennon. Grazzi President. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea tilfu minħabba er li sar fid-dividends dan l-iskandlu tat-taxxa inkixef grazzi għal ġurnalisti investigattivi għandna każ fejn l-awtoritajiet ma qasmux l-informazzjoni dwar l-iskandlu dan jiddiskrivi wkoll il-problema tar-revolving doors. Hanna Berger illi kienet eh, illi kien eh, jgħati pariri fuq it-taxxa ġie impjegata apposta biex jiżviluppa dan il-erq u haf, skont ħafna sorsi dan kien legali, diffiċli kif eh, sistemi ta' dan it-tip eh, setgħu jkunu possibbli u legali f'ċertu pajjiżi. L-iskandlu juri li hemm ħafna xwed jista' jagħmel biex tevita l-evażjoni tat-taxxa. Jiena nista' nivvota favur din riżoluzzjoni. L-Onorevoli Kelly issa. Din l-iskeda ta' frodi swiet il-pajjiżi tal-Unjoni 55 biljun euro ħafna flus ġifiri ma tħallsitx it-taxxa dovuta hawnhekk u biex ngħiduha kif inhi ċ-ċittadini ġew misruqa. L-Unjoni tagħmel ħafna biex tindirizza l-frodi tat-taxxa, però l-COMEX ura illi hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni u tiġdid tal-leġislazzjoni hawnhekk. Dan l-iskandlu għajjem rambja kbira fl-Unjoni kollha u hemm bżonn ta' azzjoni urġenti min-naħa tal unjoni Rridu naraw li jkollna liġijiet b'saħħithom biex din il-ħaġa tiġi evitata. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Hannan fisem li CR. Tista tajt li la darba li skandlu intwera is-sistema ħadmet il-ġurnalisti għamlu xogħolhom, leġislazzjoni nbidlet Għad niprofa nifhem għaliex il-kumplament tagħna qegħdin jindaħlu eh, f'dak li tagħmel il-Ġermanja. Il-Ġermanja mhix stat fallut eh, is-saltna ta' dritt hija tajba u r-regoli jaħdmu sew ukoll. Ma nafx jekkux l-ossessjoni ta' din il-kamra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 għal riżoluzzjoni fuq ir-rwol tal-Jugendamt fil-Ġermanja eh, f'konflitti transkonfinal tal-familja is-Sur Marjas l-ewwel. Grazzi ħafna jiena votajt favur ta' dan ir-rapport għax ir-rwol tal-Jugendamt Ġermaniż tassew aġixxa mod aħrax ħafna u li lien mid-deċenza dawn l-aħħar snin irċevejna ħafna rapporti fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u għandna ġenituri li qed joqogħdu fil-Ġermanja u mhix ċittadini eh, Ġermaniżi jistgħu jkunu Griegi pereżempju għandna ħafna Pollakki u hemm dan il-ħsieb fil-Jugendamt illi jekk wieħed mill-ġenituri huwa Ġermaniż allura dejjem se jiddefendi l-ġenitur Ġermaniż u dan ifisser prassi amministrattiva il-Jugendamt qed tinfluwenza l liġi tal-familja u qed tagħmel diskriminazzjoni kontra dawk illi mhumiex Ġermaniżi. Grazzi ħafna is-Sur Jurek. Signori, il Jugendan tal-Ġermanja minn dejjem għajmet eh, ħafna uh, rabja u dejjem kellna nitkellmu dwar il-fatt li għandhom jirrispettaw il-drittijiet ta' kull ġenitur, speċjalment f'każ ta' familji imkisra. U għatajjeb li din it-tema ttieħdet mill-Parlament Ewropew fl-aħħar għatmu tard. Dejjem rridu niftakru li drittijiet tal-bniedem l-ewwel jindikaw jew jindirizzaw il-familja, l-edukazzjoni, id-dinjità tal-bniedem u l-identità nazzjonali, id-dritt tal-ġlieda ta' dawn in-nies eh, għal kwistjoni oħra jieħdu it-tieni post. Allura huwa tajjeb li qed nitkellmu f'waqtu li qed nitkellmu dwar din eh, il-kwistjoni llum. Nittama li se nkunu iktar miftuħin għal kritika ta' pajjiż aktar liberali jekk kif l-inġinerija soċjali ma tistax tkisser l-iktar eh, valuri fundamentali tal-bniedem biex bekk wara kollox il-bniedem aħna l-bnedmin nkunu aktar siguri. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ursula Krupa Grazzi ħafna Presidenti, jiena votajt favur ta' dan ir-rapport għax jattira l-attenzjoni fuq il-fatt illi ġenituri mhux Ġermaniżi qed jiġu diskriminati fil-Ġermanja u r-riżultat huwa illi jittieħdulhom il-tfal. Imma prassi bħal din hija prevalenti wkoll f'pajjiżi oħra bħall-Olanda Dan huwa ksur mill-Karta Drittijiet tal-Bniedem illi tgħid illi kull tifel u tifla għandu dritt li jkollu kuntatti mill-qrib maż-żewġ ġenituri sakemm dan ma jkunx kontra l-interess tat-tifel jew tifla. Fil-Kumitat Peti aħna nirċevu provi illi Jiruna li drittijiet tat tfal u tal-ġenituri qegħdin miksurin, pereżempju ma jistgħux pereżempju t tfal eh, jużaw il-lingwa tagħhom u din tfisser ġermanizzazzjoni tat tfal u ġenituri u tista' twassal ukoll għal mewt tat tfal li huma separati minn ommijietom. il jugendam qed jinterferixxi f'dan il-qasam issa is sur Hawk Grazzi ħafna, Sr. President. Jina votajt favur dan il-punt li għaliex joħloq ħafna kontroversi u emozjonijiet, ovvjament. Ammont Eżagġerat ta' petizzjonijiet li daħlu fil-Parlament Ewropew rridu nħarsu mill-perspettiva ta' eh, ta', ta, ta um, problemi kbar familjari uh, eh, fil-li fil, fil, fil, fil ġermanja Kumitat tal-ġenituri eh, polla kif il-Ġermanja juri illi fil-2016 kien hemm 70,000 tifel u tifla eh, li tieħdu mill-ġenituri u ħafna drabi dawn il-ġenituri ma jkollhomx kuntatt ma dawn it-tfal m'għandhom ma jistgħux jikkomunikaw magħhom fil-lingwa materna tagħhom. Ejja niftakru li l Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew laqa diġà kritika fuq dil kwistjoni iżda ma kien hemm l-ebda reazzjoni pożittiva, ma kien hemm l-ebda passi li ttieħdu eh, min eh, kontra l-Jugendaut. Allura issa wasal il-waqt biex l-awtoritajiet Ġermaniżi għad-drittijiet ta' zazah u ta' tfal jibdew jiffunzjonaw purament għal ġid ta' tfal mill-perspettiva tal-familja bioloġika u xejn aktar. Grazzi. Grazzi ħafna onorevoli Kelly. One of Snar Type il kulħadd, grazzi. Il-Komitat Petet jagħmel xogħol tajjeb ħafna. U jiena kont involut ukoll u kellna kelli risposta tajba ħafna l-petizzjonijiet li ressaqt jiena naċċetta bisħiħ il-ġenituri għandhom bżonn jikkomunikaw mat-tfal tagħhom fil-lingwa tagħhom stess imma fl-istess waqt jiena u l-grupp tiegħi votajna kontra r-rapport għax dan huwa din hija kwistjoni ta' taħt il-kompetenza tal-istati membri u għad-dover tal-istat membru konċernat li jsolvi il problema Il-Kumitat ukoll kellu petizzjonijiet minn tliet pajjiżi oħra u għalhekk għandna bżonn inħarsu lejhom flimkien mingħajr ma niffokaw biss fuq pajjiż wieħed anki jekk naqbel bis sħiħ mal-prinċipju sottostante. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hannan. Grazzi ħafna Sinjura President. Dan huwa settur fejn iridu ehm, naġixxu mod sensittiv ħafna, eh, fi kwistjonijiet sensittiv ħafna bejn ġenituri u tfal tagħhom. Kien hemm bosta każijiet ta' ksur il-qalb, eh, każijiet ta' kostitwenza anke fir-Renju Unit sa tant. U rrid eh, naqbel mal-kollega tal-PPE Sean Kelly eh, dan huwa preċiżament fundamentalment minħabba s-sitwazzjoni dil kwistjoni li trid tiġi determinata minn kun stat membru permezz tal mekkaniżmi demokratiċi tagħhom u preċeduri tagħhom. Iżda fl-istess waqt jina eh, niddefendi s-sovranità ġermaniża fl-istess ħin. Umma n-nies li jridu eh, li solvu, jridu jisolvu l-problemi huma primarjament l-autoritajiet tal-Istat membru. Grazzi. Grazzi ħafna. Bekk aħna nalqu l-ispjega tal-votazzjoni għal din il-mozzjoni imiss issa ir-rapport ta' Sur Lanka sar Lubik il-WTO it-triq il qudiem Is-Sinjura Darling l-ewwel. Grazzi President. Ir-regoli multilaterali eh, u sistema qed tikrolla u aħna nippruvaw insomma tajba f'dawn iż-żminijiet speċjalment eh, bl-attakk li hemm mill-President Amerikan ta' bħalissa l-Unjoni Ewropea u laqqa l-istati membri individwali m'għandhom ċans li jippromovu futur progressiv. Il-mira tal-ordni globali hija WTO hija l-iktar avanzata mill-istituzzjonijiet multilaterali. Ir-riżoluzzjoni ta' tilwim tagħha huwa strument internazzjonali biex isolvi l-konflitti b'mod paċifiku bħala kontinent nafu li l-konflitti ekonomiċi ħafna drabi waslu għal konflitti militari imma WTO mhix perfetta hemm bżonn illi nżidu eh, l-iskop tagħha biex ikollna strument sew għal ħaddiema u għall ambjent biex ngħinu WTO rridu nagħmluha aktar effiċjenti u kontabbli u għalhekk jien appoġġajt ir-rapport illum. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zdrojewski. Is-sors tad-dibattitu tal-bira huwa importanti ħafna kif ukoll il-dokument innifsu. Permettu li nfakkarkom li dan huwa din ħasra kbira, ħasra li bdiet fl-2008, ġifieri fi żmien meta aħna adottajna l-ewwel riżoluzzjoni eh, li eh, tissalvagwardja drittijiet ta' WTO. Iżda sfortunatament waqfu il-proċessi kollha. Mill-2008 sal-2018 mhux tal-li ma' milna xejn, tal-li ma milniex bizzejiet. F'Buenos Aires laqa li kellna ministerjali f'Ġunju f'jannar anzi ta' s-sena li għaddiet kollox ġib paralizzat. Bekk dil-kwistjoni saret aktar u aktar importanti u għalhekk qed nidibattu dil-kwistjoni għal darba Ma nistawx ngħidu illi f'dan l-aħħar 10 snin għamilna Eh, kważi xejn. Għamilna ħafna iżda mhuwiex biżżejjed għall funzjonament ta' din l-istituzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Palme. Il-proprjetà kummerċjali jaqla l-valur, eh, l-standards tal-għexin naqsu, il-propieta naqset u kol fil-Renju Unit, id-bassir ta' din il-ġimgħa wkoll qed juri li se jkun hemm ukoll eh, no deal Brexit. Aħna smajna f'din il-Kamra uħud li kienu qegħdin eh, jappellaw għal no deal Brexit u joqoddu fuq ir-regoli tad-WTO. Dawk li jgħidu hekk qatt ma jwiġbu l-mistoqsijiet. Jekk ir-regoli tad-WTO għaliex il-pajjiż jaħli daqshekk flus biex ikollna l-FTAs il fuq mill-arranġamenti li hemm fid-WTO. Dawk li qegħdin jissuġġerix hard deal jew no deal għax ma jarawx eh, illi se jagħmlu n-nies fir-Renju Unit aktar foqra no deal Brexit hija perikoluża, ma tagħmilx sens. Grazzi ħafna, l-Onorevil Mayer. Grazzi President, jiena nilqa dan ir-rapport ta' kif aħna nagħmlu eh, WTO aktar relevanti, imma WTO nisimaw ħafna ta' spiss fuqa il-hardline Brexiteers jgħidulna illi no deal Brexit hija biss fuq l-adozzjoni ta' regoli ta' WTO. Imma dan se jfisser fil-prattika għal negozji Ingliżi. En eh, tmiem għad zero tariffs se tirriżulta f'tarifa ta' 12% għal ħut li naqblu u flutin se jkun hemm taxxa ta' 10% kull darba li daw jippruvaw jaqsmu bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit. Se jkun hemm kwotas li jillimitaw ukoll dak li aħna bijaw fl-Unjoni Ewropea. U dan qabel nibdew naħsbu fuq ir rinnegozjati u l-124 ftejmiet ta' kummerċ li għandha l-Unjoni mal-kumplament tad dinja. Jidher illi n-nazzjon tagħna li jifraħ bl-esportazzjoni eh, se jinqatel. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Mamikils, grazzi ħafna WTO tibqa' eżempju eh, ta' istituzzjoni multilaterali illi ġib ċertu ordni fl-istati membri u għalhekk eh, plattaforma ambizzjuża l-Unjoni Ewropea biex tippromovi l-multilateraliżmu imma tisir ferm iktar diffiċli meta wieħed jikkonsidra eh, dak li qed jagħmlu mod indipendenti l-Istati Uniti u għalhekk qegħdin ngħidu hawnhekk li ma rridux iktar faqar, irridu l-erda tal-faqar u nemmen illi dmir tagħna huwa li l-kummerċ isir inklusiv kemm jista' jkun Nilqgħu wkoll il-fatt li r-rapport jitlob għal iktar trasparenza fil-kummerċ internazzjonali biex hekk inżidu ma' stabbiltà. Attenzjoni partikolari fuq il-pajjiżi li jiżviluppaw u l prinċipji ta' WTO suppost waslu għal sitwazzjoni fejn l-imsieħba tagħna jkunu jistgħu jikbru u aħna nittrattawhom bħala ugwali u għaldaqstant għandna bżonn li jkollna dawn il-sħubijiet. Grazzi ħafna Onorevoli Sean Kelly. Grazzi ħafna nilqa il-rapport tas Sur Rubik u tas Sur Lange fuq il-modernizzar ta' WTO u l mod kif topera nilqa dan ir-rapport għax nemmen illi huwa essenzjali biex il-WTO issir iktar rilevanti u tadatta ruħa għal dinja iktar globalizzata dejjem tinbidel u nsaħħu l-effettività tal-organizzazzjoni nemmen din il-leġislazzjoni se tgħin biex nelbu diffikultajiet u l-fallimenti tal-konferenza ministerjali ta' Buenos Aires f'Diċembru u eh, toħroġ riżultati fuq kwistjoni tal-ADA. Din leġislazzjoni jekk tgħaddi tkun eh, tista' jkollha eh, trattament ugwali għall intrapriżi mill-istat kif ukoll biex tneħħi kull xkiel għall-investiment u eh, din il-proposta titkellem fuq il-qafas appropriat tal-iżvilupp fil-e-commerce, il-SMEs u il global Value Chain. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l-żewġ rapporters. Grazzi ħafna is-Sur Hannan. Grazzi ħafna nikkonsidraw il-miraklu is-seta tal-kummerċ ħieles, nikkonsidraw Hong Kong wara t-tieni gwerra mondjali, il-GDP kien it-terz tar-Renju Unit u issa 30% fil-mija iktar. Abbażi ta' xiex liema risorsi naturali għandha din il-gżira għandha timporta l-ilma, l-ikel, il-kollox. Dipendi minn kollox minn barra imma inħit kull ostaklu għall kummerċ u ma tkunx dipendenti fuq dak li jagħmlu pajjiżi oħra kien hemm tneħħija unilaterali fuq dawn il-non tariff barriers u qed naraw ġdid sħiħ. E, jiġifieri minn nofs benessri tagħna fil-ħamsinijat għal id-doppju ta' dak li hija llum u r-Renju Unit barra l-Unjoni ta' Dwana bħala membru ta' WTO ikolla l-opportunità biex tagħmel xi ħaġa simili tmur lura għal dak illi għamiltina mexxejja fis-17 seklu, jiġifieri nneħħu kull tip ta' xkil eh, bejna u bejn il-klijenti tagħna. Grazzi ħafna sa għanna l-Onorevoli Polċak. Grazzi ħafna Sinjura President, grazzi tal-mikrofonu. Xtaqt naqbel mal-kellim preċedenti tagħna li hemm konsensus eh, li jekk neliminaw il-frontier ikun biss ta' benefiċċju għall kummerċ iżda sfortunatament eh, dan ma mhuwiex daqshekk faċli jekk isir biss bej l-istati membri u għalhekk għandna bżonn din il-WTO eh, biex tirregola r relazzjonijiet bejn l-istati membri u membri oħra tagħha. madwar għaxar snin ilu din l-organizzazzjoni ġiet paralizzata, ċina inaqdet eh, eh, eh, ma din l-aġenzija, ma din l-organizzazzjoni iżda ma taqbilx ma regoli, ma timxiex ma regoli. Issanna l-Trump u fil-fatt ninsabu fil-bidu ta', ta ġlida kummerċjal, ta' gwerra kummerċjali, u għalhekk nappoġġja dan it-test li għaliex dan jirregola jew jisħaq eh, fuq ir-regoli li għandhom eh, eh, jaqblu magħhom. Issa, grazzi ngħaddu għar-rapport li missa għal dak tal-McAllister, rapport tal-2018 dwar is-Serbja u ngħaddu għall-Onorevoli Zdrajewski għal minuta u nofs. Infakkarkom li Serbia bdiet eh, negozjati tagħha uffiċjalment fl-2014 minn dak iż-żmien għanna 35 kapitlu u 14 għadhom miftuħin aqqas biss nofsom. Inalqu biss żewġ kapitli. Meħabba fekx taqt niġbet l-attenzjoni ta'kom meħabba l-perspettiva f'dan il-pass li Serbia tingħaqad mal-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar 40 jew saħansitra 50 sena jekk ovvjament iżżomm il-pass. Dan ir-rapport dwar il problema hija tajjeb tajjeb ħafna ġi evalwat mod pożittiv iżda l-andament ta' Serbja fil-implementazzjoni ta' dawn il-punti eh, il il li eh, daħlet għalihom istess mhuwiex sodisfaċenti. Eh, minn dawn il-35 punt eh, nuqqas ta' progress jitkellem eh, huwa dwar il-libertà tal-espressjoni u l-dritt tal-liġi li skont u huma importanti ħafna f'dan il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi, naddu għall-Onorevoli Polczak. Serbia, Signor President, u hija pajjiż gburi b'istorja twila anke sa' waħda moderna u hija mimlija b'avvenimenti u xikultant kaotiċi fostom eh, attivitajiet kriminali, eccetera. Iżda jina naħseb li s-Serbja u koll elbet eh, dan kollu u miexja fit-triqta lejn l-Europa biex tissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Iżda Serbja trid tilħa l-obligi kollha tagħha li assumiet u li huwa importanti ħafna Repubblika Ċeka u għall-Unjoni Ewropea huwa illi natu it-tama għal pajjiżi Balkani. Għaliex hemm pajjiżi oħra fil-Balkani illi kisbu aktar affarijiet mis-Serbja. Allura jekk is-Serbja eh, tixtieq eh, tavviċina aktar l-Unjoni Ewropea, is-Serbja trid tipprogressa aktar il-qoddim u taħdem aktar fuq l-isforzi tagħha biex timxi l-qoddim. Grazzi ngħaddu għal rapport ta' Igor Xoltes fuq ir rapport tal-2018 dwar il-Kosovo. U ngħaddu għall ewwel kelliem l-Honorable Sorxiex, il-Kosovo tirċivi ħafna eh, fondi biex tiġi kontra terrorizmu. L-Unjoni Ewropea eh, t-reabilita u t-provda aktar edukazzjoni għal eh, kooperazzjoni. U nista' nimmaġna kif il-terroristi qed jibżaw diġà meħabba l-edukazzjoni l l-għalix inti ħad kun edukat u reabilitat jekk tinqabad bħala terrorist. Sinjuri, il-terrorizmu tiġġieldu u telbu eh, bil-pina tal-mewt. Eh, li entom ettejdu għawnek, edukazzjoni, eh, reintegrazzjoni hija huwa premju għat terroristi sinjuri. Trid tati xaħġa li jbezzaw, tbezza nis Il-Kosovo għall ħares intu dan biss. Grazzi. Következő jelentésünk Ivo Vajpil Grazzi ħafna. Issa ir-rapport huwa tas-sur Weigel fuq l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. L-Onorevoli Sojdrova l-ewwel, eżis kollegi, jiena appoġġajt dan ir-rapport fuq il-Maċedonja għaliex il-Maċedonja għamlet ħafna progress fi triq tagħha lejn l-Unjoni hija fost l-iktar pajjiżi kandidati avvanzati minkejja li hemm problemi bid-demokrazija bis-saltna tad-dritt uh, u korruzzjoni u minn minoritajiet u l-integrazzjoni tagħhom ukoll u għalhekk tieħu flus mill-Unjoni Ewropea biex tagħmel riformi imma dak li huwa pożittiv u li kien possibbli nsibu ftehim bejn il-Greċja u l-Maċedonja dwar it-titlu dwar l-isem tal-pajjiż u dan ir-rapport jgħid eh, li l-eks Prim Ministru ħarab lejn l-Ungerija fejn hu issa qed japplika għall-ażil u allura jiena nispera li hu se jintbagħat lura il-Maċedonja biex ikun jista' jmur il-ħabs hemmhekk. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marja Sissa. Skopje għada qed tipprova tikseb l-isem ta' Maċedonja anki bil-Kostituzzjoni l-ġdida. F'artiklu 36 tal-Kostituzzjoni qegħdin nitkellmu fuq il-Maċedonja u n-nies tal-Maċedonja huma msemmija wkoll fil-Kostituzzjoni fid-deċiżjoni tal-1944 din id-deċiżjoni hija dwar id-dritt ta' determinazzjoni, determinazzjoni propja tal-nies Maċedonjani. Jiġifieri dan il-ftehim qed jitkabbar minħa ta' Skopja ta' Skopje il-gvern Grek m'għandux jippreżenta qudiem il-gvern eh, qudiem il-Parlament Grek. Jiena kontra eh, li l-pajjiż jingħaqad mal-Unjoni Ewropea u dejjem nivvota kontra. Grazzi. L-Onorevoli Potrovski. Signora President, fir-rapport eh, Infaħru il-proċess tal-Maċedonja tal-Grezja minħabba l kwistjoni ta' titlu tal-pajis il-Maċedonja madanakollu għad għandha problemi simili bħal pajjiżi oħra f'dan ir-reġjun. Fil-punt ta' 32 titlob l-awtoritajiet biex eh, kisru networks ta' kriminalità eh, fejn tidħol eh, l-armamenti kif ukoll il-traffikar tal-bnedmin. Naraw ukoll problemi għal persuni LGBT. LGBT. Eh, naraw ukoll eh, problemi transfobiċi eh, u omofobiċi rigward il-parlamentana qed nitkellmu wkoll dwar punti illi fl-opinjoni tiegħi mhumiex ta' valur għal dan il-parlament u għalhekk kif tajt kontra. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Howard bħala membru tal-Kumitat Konġunt ta' dan il ta' din il-Kamra u għal dik tal-Lex Repubblika tal-Maċedonja. Jiena appoġġajt dan ir-rapport hemm ħafna xogħol xi jsir qabel il-Maċedonja tingħaqad mal-Unjoni imma huwa ċari li sar progress illi intemmu t-tilwin bej il-Maċedonja u l-Greċja irrit politikanti ta' kuraġġ li lesti jgħidu il-verità lin nies u l-verità li l-ftehim mhux perfett forsi imma ħat la nazjonalisti għaw laqas in nazzjonalisti tal-Maċedonja ma suġġerew eh, Ftehim ieħor jew alternattiva oħra u allura wasalna f'punt eh, fejn ma nistgħux niċċaqalqu. Jiġifieri nixtiequ li l-bidliet kostituzzjonali jiġu appoġġjati u naslu għal amministrazzjoni aktar ċivili. Grazzi ħafna l-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Maċedonja kellha statut tal mill-2005 ta' pajjiż kandidat u għamlet progress sostanzjali. Bidla kostituzzjonali futura bbażi tal-vot ta' 19 ta' Ottubru pass kbir il qudiem In-nazzjonalisti mhumiex qed joffru xi soluzzjoni oħra u għalhekk għandna bżonn ehm, ta' dan l-isforz dawk li qed jagħmlu sforzi bħal dawn biex jirrikonċiljaw dawn iż-żewġ stati. Aħna min-naħa tagħna għandna bżonn insemmu xi problemi li jiġu wkoll mill-modi. Il-Kunsill Speċjali li għandu bżonn jinvestiga r reati tal-imodi xi ħaġa li se jkollhom jagħmlu imma qabdu t triq it-tajba. Grazzi ħafna onorevoli issa r rapport huwa dak tas-sur Fleckenstein fuq l-Albanija. Mill-ġdid l-Onorevoli Marjas. Grazzi. Jiena ili ngħid fil-Parlament li jiena kontra kull sħubija ta' l-Albanija fil-futur. U dan isir ferm iktar evidenti għax il-persekuzzjoni tal-minoranza griega fil-parti tat tramuntana tal-Leperus ilu għaddej Konstantinu Tifras xahar ilu ġie maqtul mill-Pulizija Albaniża u għalhekk l-Albanija tkompli tikkonfiska l-proprjetà tal-minoranza Griega u teqret il-knejjes u tipprova tbiddel il-kompożizzjoni tal-popolazzjoni fil-Parti Tramuntana ta' Eprus hemm tnaqqis f'dan il-trin il-belt u ħafna intimidazzjoni kontra l-minoranza għax jridu waslu l-messaġġ li din il-politika ta' persekuzzjoni u oppressjoni se jkomplu da mhix xi ħaġa li nistgħu naċċettaw se nikkondannaw hawnhekk fil-Parlament Ewropew sakemm jasal il mument fejn jirrikonoxxu u jirrispettu id-drittijiet eh, tal-minoranza Griega fil-Parti Tramuntana ta' Epru sal votajt kontra. Grazzi Sur Piotrowski. Signora President, eh, f'dan ir-rapport il-Kummissjoni tipproponi għal ftuħ ta' possibilità ta' adeżjoni għall albanija mal-Unjoni Ewropea. Bekk nkun nistgħu nikkontrollaw aktar l-Unjoni Ewropea u nimplementaw aktar ir-riformi. Bħal pajjiżi oħra ta' kandidatura, nirrepetu kemm jista' jkun tendenza perikoluża ta' trafikar tal-bnedmin. Qed nitkellmu fuq punt mintax fil-Parlament tagħna qed titlob il-awtoritajiet Albaniżi biex jieħdu l-passi neċessari biex ikissru n netwerks kriminali li huma involuti fil- traffikar tal-bnedmin u kontra u koll l-armi u eh, eh, eh, ċirkli ta' kriminazzjoni oħra. Pero fl-istess ħin qed nippromuovu kwistjonijiet tal-LGBTI u l-gender u għalhekk ivvutajt kontra din dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Selimovic sa President l-Albanija progress sostanzjalna bżonn nippremjawha u għalhekk jiena toġobni l-idea illi nappoġġjaw is-sħubja tal-Albanija s-sena d-dieħla. Waqt li nafu li kien hemm progress, speċjalment fir-riforma tal ġudikatura, għandna bżonn nittifikaw l-affarijiet illi qatt fadal x'jagħmel dal-pajjiż, qatt fadal ir-riformi eh, għax għandna każijiet ta' korruzzjoni, kriminalità organizzata u anke relazzjonijiet mal-viċinat Dawn ir-riformi f'dawn l-oqsma huma ta' dbatija imma huma essenzjali. Bżonn isiru rispett ta' stat ta' dritt, ta' drittijiet ta' bniedem, ġeda kontra l-korruzzjoni, bżonn jittejbuhom u għalhekk b'dan l-għan niżguraw il-ftuħ tan-negozjati u hekk il-pajjiż ikun jista' javvanza. Chciałem się odnieść do... Xtaqt nireferi hawnhekk għal sitwazzjoni ta' skandlu li kellna e, fil-mozzjoni bil-fom li mhijiex e, xi tip ta' e, tibdila ortografika, iżda li niddiskutu il-dokumenti tal-Unjoni Ewropea ma' persuni oħra barra akkos ta' spiża ta' ċittadini. Nikkritika dan it-tip ta' aġir il-kontenut ta' li huma inutli bażikament u jiena ma nistax nifhem dawn il-nies li votaw favorih. Ehm, hija tassew ehm, kera li ma tistawx tiffaċċjaw dil-kwistjoni bwiċkom il qudiem Grazzi. Grazzi ħafna sanaddu għas-suġġett li jmiss ir-rapport dwar il-Montenegro tas-sur Tannock, L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi. Eżis kollegi, jiena nixtieq nispjega għaliex jiena appoġġajt dan ir-rapport fuq il-Montenegro. Nemmen li l-Montenegro huwa pajjiż li għandu pedamenti Ewropej komuni irrit jingħaqad mal-familja Ewropea tagħna u jrid juri li jista' jilħaq mal-kriterji ta' Copenhagen. In-negozjati għaddejjin tajjeb speċjalment fil-politika domestika il-rati saru aktar indipendenti, l-amministrazzjoni elettronika qed issir aħjar ukoll, rajna affarijiet pożittivi wkoll dwar l-elezzjonijiet presidenzjali f'April ta' din is-sena, iċ-ċittadini kienu ħilsa illi jiddeċidu huma għatanna xi tħassib dwar il-libertà tal-medja u aħna se nibqgħu insegwu dak li qed jiġri. Grazzi l-Onorevoli Pietrovski. Grazzi ħafna Sinjora President, jiena votajt kontra dan ir-rapport il-bieraħ eh, fil-fatt kont qed nitkellem fuq dal-punt. Xtaħt niġbet l-attenzjoni tagħkom għal kwistjonijiet li huma marbuta bejn il-Maċedonja u l-Albanija. Hawnhekk ukoll fil-Montenegro fil-punt 42 il-parlamentana qed Eh, egerger fuq il-nuqqas ta' proċess fuq il-traffikar tal-bnedmin. Din nirrepetu ġurnata wara l-oħra. It-tfal li huma eh, bil-ġuħ. Dan huwa pajjiż li qed jipprova e, e, ikun parti mill-Unjoni Ewropea, dan m'għandniex nittolleraw. U hemm punt ieħor fil-Parlament tagħna qed jitħasseb dwar il-minoritajiet f'punt 34 qed nitkdbu li qed e, ninsabu imħasba dwar l-aċċettazzjoni ta' tal-soċjetà fejn jidħlu gruppi tal-GDPTI. Jiena għalija dawn huma punti inutli u allura votajt kontra dan ir-rapport. Köszönjük szépen, képviselő úr. Grazie, Hafna. L-Onorevoli Salimovic. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi li sur tano kar rapport eccellenti li jagħmel Montenegro tibqa fuq qudiem fil-Balkani tal-Punent u aħna nixtiequ li nkomplu proċess Eh, biex nimxu fi triq tajba. Madara kollu rridu ngħidu xi affarijiet bħal fatt li nuqqas ta' fil-medja pereżempju għada eh, illi trid ħafna titjib. Il-libertà tal-espressjoni għandha tiġi garantita u l-attakki fuq il-ġurnalisti jridu jiġu kundannati. Jiena nixtieq nħeġġeġ lill-uffiċjali tal-Montenegro biex jagħmlu kampanji u jindirizzaw l-inugwaljanzi li hemm lejn ir-Roma u l-LGBTI. Jindirizzaw il-kriminalità il-kriminalitajiet li qed issiru kontrihom. Grazzi ħafna issa ngħaddu għar-rapport ta' Sur Kan id-difiża tal-libertà akademika fl-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. U tibda l-Onorevoli Majer. Jibda l-Onorevoli Majer. Grazzi, Sinjura President, jina l-għadan dibattitu namel tlet punti. L-ewel illi ir-riċerka ta' wara il-graduazzjoni hija vitali u riskju ma jistax jitneħa dejjem imma vitali illi s-sigurezza tal-istudenti Ewropej tibqa' xi ħaġa importanti. It-tieni rridu nkunu viġilanti meta l-Universitajiet Ewropej eh, kollhom campuses fejn il-gvernijiet ma jħallux il-libertà tal-espressjoni u importanti illi nġibu il fil-kamra tagħna f'posta fl-Ungerija hemm gender study courses li qed jiġu projbiti u jibqgħu ukoll attakki fuq is-CEUs. Il-ġimgħa li għaddiet jiena iltqajt ma' professur Betek mis-CEU illi qal li l-università hija eh, tama għall-Università tal-Istat kollha kelliema li kieku ma jkunx possibbli jkun hemm fl-Ungerija il-libertà akademika mhix nozzjoni astratta li inti issaqsi fuq kollox u tfittex il-verità. Din hija xi ħaġa kruċjali. Mamikins u eh, követ. Grazzi ħafna. Issa is-sur Mamikins nagħtilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President. l-edukazzjoni akademika punta tluq għal kuxenza politika, jekk nixtiequ l isforzi tal-affermazzjoni demokrazija jkollha suċċess, imson niżgura popolazzjoni tal-pajjiżi li għan nimpenjaw ruħna fihom e jistgħu jagħmlu wkoll għażliet politiċi għaqlin. U l-iktar libertà li aħna nagħtu l-membri tal-akademiċi aħjar ikun soċjetà demokratika biex ikun hemm koesistenza paċifika Jiena napprezza ħafna elementi mill-grupp tal-SND illi jitolbu l-libertà akademika li ssir parti mill-kriterji ta' Copenhagen biex jekk ikun hemm eh, hemm bżonn ikun hemm liberaliżmu, hemm bżonn illi ma jkunx hemm manipolazzjoni politika tal-Università tal-Iskejjel falliment fl-edukazzjoni fisser falliment fl loqsma kollha ta' ħajja pubblika kif ukoll eh, telf kbir ta' opportunitajiet ekonomiċi u għalhekk nappoġġa dan ir-rapport u nittama li dispożizzjonijiet jiġu implementati bi sħiħ. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pomessa. Grazzi ħafna. Nixtieq nifraħ lill kollegi eh, kan illi ressaq dan ir-rapport tant importanti naħseb il-ġenerazzjoni tagħna ehm, awtomatika Eh, ħajdu automatikament isom il-libertà tas sigurtà tagħna u libertà tal-mezzi tax-xandir, libertà akademika wkoll. U għalhekk f'din l-epoka fejn dawn l-affarijiet qed jiġu sfidati din l-epoka ta' populiżmu, ta' aħbarijiet folots u ta' sfidi oħra dawk minnha illi nemnu f'dawn libertajiet se jkollna niddefenduhom. Il-libertà akademika kruċjali u l populiżmu u l-folozz u l-aħbarijiet eh, folozz il-velenu fid-diskors pubbliku għandna bżonn niddefendu dan l-ispazju ta' eh, akademja li tkun waħda mingħajr xkiel. Jiena kont kuntent nivvota favur dan ir-rapport u nittama li kun nistgħu nimplementaw il-proposti. Howard John Követ Kazi. Grazzi ħafna. U issa ngħaddu għall eh, l-Honorevoli Howard. Grazzi, Signor President, jina kontenta li nappoġġa x-xogħol tal-kollega tiegħi Surkan e, dan ir-rapport li sfortunatament huwa neċessarju dawk e, li ħasbu jew riċerkaw e, libertà edukattiva jafu li dinja xi ħaġa li għandna nilqgħu bidejna miftuħin. Dak li tistudja f'istituzzjonijiet edukattivi mhuwiex aċċettabbli u inkompatibbli mal-valuri Ewropej irridu nkunu preparati biex niddefendu l-libertà edukattiva bis-saħħa kollha tagħna. Jekk stat ieħor qed jaħdem kontra din il-libertà aħna man dan m'għandux jibbenefika mill-programmi eh, eh, operativi, mill programmi ta' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Rridu nneħħu din il-kwistjoni, eh, speċjalment li tlet reġjuni tiegħi huma medda minħabba kwistjonijiet finanzjari. Nafu li intefqu bosta eh, flus maħabba riċerka eh, li ma kellux eh, output neċessarju. Ruda, dirridu niddefendu dik ir-riċerka u dik l-abilità tar-riċerka bis-saħħa kollha tagħna. Grazzi ħafna, grazzi u issa ngħaddu għal kellim li miss. Anzi, il-rapport li mis huwa s-sitwazzjoni ta' nisa b'diżabilità u nibdew bil-onorevoli Nirada. Grazzi ħafna, Signora President. Bħala nisa aħna nifmu li għandna ħafna sfidi u nuqqasijiet iżda immaġina li jkollok diżabilità u mbagħad tara l isfidi enormi illi għandhom dawn in-nisa. U dan ir-rapport jispjega b'mod ċar id diskriminazzjoni. 18.8% eh, tan-nisa fl-Unjoni Ewropea eh, eh, għandhom diżabilità, m'għandhomx impjieg meta qabel ma' 35% tal-irġiel. Meta nilqgħu l-odda għall-appoġġ huwa fidej l-Istati Membri biex jimplementawhom. Irridu namlu appoċ, nuru appoċ eh, eh, adegwat biex ikun hemm eh, ugwaljanza bej kulħadd biex anke nisa b'diżabilità jkunu jistgħu jipparteċipaw bisħieħ fil-ħajja ta' kuljum fil-votazzjoni fil-elezzjonijiet. Ma naħsibx li dawn il-kwistjonijiet jeżistaw. Allura nilqa' dan ir-rapport huwa importanti ħafna li stati membri jimplementaw dawn l-odda li ġew ma' u jimplementawhom immedjatament. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Jiena nemmen illi l-aċċess ugwali għal kura tas saħħa hija xi ħaġa essenzjali u nemmen li l-istati membri rridu jżidu l-isforzi tagħhom. Sfortunatament jiena ma stajtx nappoġġa din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għaliex jien għandi reservi serji għal partijiet minnha speċjalment dawk il-partijiet li jmorru lilin mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u eh, jaqgħu taħt il-poteri tal-istati membri individwali kemm foqsma etikali jew inkella eh, fil-kura tas saħħa ir-riżoluzzjoni tgħid li għandna nżidu l-ambitu fil-qasam tal-saħħa riproduttiva. Dan huwa eufemizmu għall-abort eh, u rridu nipproteġu il-ħajja, il-ħajja tan-nisa u ta' tfal li ma twildux. Jiena kritika għas-sejħa biex noħolqu kondizjoni speċifiċi għal persuni transgender. Jiena nemmen eh, eh, mod sħiħ fil-kompitu tal-istati membri biex jiddeċidu bħalma nemmen ukoll fit-tibdil ta' sessi. Grazzi l-Onorevoli Krupa. Grazzi ħafna, jina votajt favur eh, din rezoluzzjoni favur eh, l-nisa eh, b'disabilità, l-għaliex situazzjoni Eh, tirrikjedi meta għandna 46 miljun eh, ruf fl-Unjoni Ewropea eh, li għandhom diżabilità, xi forma ta' diżabilità. Issa skont il-konvenzjonijiet internazzjonali dawk Ewropej fejn jidħlu persuni b'diżabilità xorta waħda dawl persuni għandhom problemi biex jeżerċitaw id-drittijiet bażiċi tagħhom minħabba raġunijiet differenti li rikjedu soluzzjonijiet il-ħin kollu. Minħabba l-kwistjonijiet ta' orientazzjoni sessuali, jew is-sessi, jew il-klassi, jew reliġjon, jiena jidhirli li mhumiex aċċettabbli u għandhom valur sekondarju minħabba l-rwol ta' dan dokument jina votajt favur, iżda niftakru li l-persuni aktar dajfa b'diżabilità eh, juri wkoll l-iżvilupp soċjali u l-responsabilità responsabilta eh, ta' drittijiet ta' ċittadini eh, u rispett li aħna nuru lejhom. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Mami Kins, grazzi Signor President, jina appoġġaj dan il-rapport u rrit nisħa illi eh, saħħa ta' soċjetà hija bbażata fuq l-attitudni illi taħdem lejn gruppi fraġli għalkemm il-pajjiżi Ewropej kien għandhom standards aħjar mill-maġġoranza tal-imsieħba internazzjonali, il-kwissjoni ta' disabilità fost in-nisa eh, għatfadlilha xi jsir fuqha. Jekk tħares lejn il-figuri tara diżappunt u anki mistħija għandna 46 miljun mara u tifla b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea ma' 18% biss minnhom għandhom impjieg, 34% esperjenzaw xi tip ta' vjolenza sesswali jew fiżika mill-imsieħeb tagħhom. Dawn in-nisa u t-tfal għandhom diskriminazzjoni fix-xogħol imma anki fl-edukazzjoni u fil-ħajja pubblika bħala riżultat huma m'għandhomx ħafna għażla e, fil-lifestyle tagħhom u ma jispiċċaw e, vitmi tal-esklużjoni soċjali u tal-faqar u eh, issa din il krudeltà kważi aċċettata soċjalment eh, u għalhekk jiena votajt favur. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zaborska. Grazie ħafna Podpora Grazie ħafna. Mela, fuq dik li l-integrazzjoni soċjali u l protezzjoni soċjali Dawn huma wkoll dmirijiet tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nixtiequ nsaħħu eh, sitwazzjoni ta' nisa ta', ta bniet bid-disabilità għandna bżonn inħarsu d-dinjità umana tagħhom imma fir-risoluzzjoni m'hemmx kelma fuq dan l-aspett. Anzi, ir-rapport jippromovi aċċess anki għal riproduzzjoni sesswali u dan ukoll l-aċċess għall-abort. U minn din il-perspettiva, il-kompetenzi huma tal-Istat Membri mhux tal-Unjoni Ewropea, għalhekk jiena ma xtaqx napprova dan l-aspett. Id-dinjità umana u prinċipji ta' sussidjarjetà ma' valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn nirrispettaw anke fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tagħna. Grazzi. Very much. Sosnier sur következik még utolsó. Naddu għall-onorevoli Sosnier. Din hija inizjattiva sessista oħra li toħloq skandlu, ma nistax nifhem eh, fejn tridu taslu intom. X'tip ta' liġijiet oħra jew drittijiet oħra għandhom ikollhom in-nisa li għandhom l-irġil b'disabilità xi ġifieri m'għandix problema biss ta' nisa b'disabilità, ġifieri ħajkonna regoli differenti għal nisa b'disabilità u differenti għal irġil b'disabilità. Eh, meta qed nitkellmu dwar il-votazzjoni pereżempju waqt l-elezzjonijiet, in-nisa għandhom diffikultajiet ikbar mill-irġiel, ġifieri peress li n-nisa jiexu iktar eh, għanna ntuhom xi tip ta' privileġġ eh, l-irġiel eh, jiexu inqas, allura huma l-irġiel li għandhom jingħataw xi xittib ta' privileġġ minħabba li qed jgħixu ħajja diffiċli u awtomatikament għandhom bżonn xittib ta' privileġġ. Ma nistax nifhem. Dan loġika hija marida fl-opinjoni tiegħi, grazzi. Għajjana n-nixħedżu Grazzi ħafna. Mela, il-minuti tal laqgħa se jkunu sottomessi fil-seduta li jmiss u allura aħna kkonkludejna d diskussjoni tagħna. Jekk m'hawnx problemi, nixtieq ngħaddi dawn id-deċiżjonijiet lill-organizzazzjonijiet indirizzati. Eh, seduta issa sospiża u nawguralkom il-warnof sinajt tajjeb.